Bien, mesdames, messieurs, je vous invite à gagner votre place. Signori, jekk jaġabkom, hu postkom. Jena nishtiq nilqa il-kollegi mill-parlamenti nazzjonali u nilqa wkoll il-kollegi tiegħi mill-Parlament Ewropew kif ukoll lil Iva Lokalfin ex-kollega li qed hawnhekk fosna kien membru tal-Parlament Ewropew u kellu rwol importanti fil-grupp ta' ħidma oli li kien presidut mill-Mario mil Monti. Nixtieq Kien ningrazzja lill-Kummissarju Oettinger, il-Kummissarju responsabbli għal budget u risorsi umani fil-Kummissjoni. Għalhekk, Grazzi ħafna tal-li accettajtu din l-istadina minna ħatana. Din is-sezzjoni ħati foka fuq is-segwitu għal rakkomandazzjonijiet illi saru mill-grupp tal-livell oli għal rizorsi Ir-rapport ġi prezentat riċentament fil-Parlament Ewropew fil-Kumitat tal-Budget fit-12 ta' Jannar. Illum għanna l-opportunità li niddiskutu dan il-punt ma' l-kollegi minn pajjiżi differenti, kollegi illi huma membri mill-Parlamenti Ewropej fl-Istati membri. Ir-rapport huwa riżultat ta' diskussjonijiet u tiftakru naħseb il-konferenzi, il-konferenza li kena fuq il-finanzjament tal-Budget Ewropew. Fis-seba' u 8 ta' settembru tal-2016. Issa, dwar kif ħan organizzaw ruħna dal-ħodu, fakkar ftit. Mela ħan nissimaw il-kellima tagħna. Ġifiri lil Alan la massur il-kummissarju li huwa membru mill-grupp tal-livell qoli imma hawnhekk ħajasal hawnhekk fl-10. Imbagħad ħan nisimgħu minn Ivajlo Kalfin kif ukoll żewġ rappreżentanti mbagħad min-naħa akademika Konstanz Adolf u uh, Redudova. Għandkom il-cards sabiex titkellmu qudiemkom jiġifieri jekk iġobkom imlewhom bisimkom u l-parlament illi tirrappreżentaw għandkom ħin ta' 3 minuti, jekk tkun tixtiequ titkellmu, jekk imbagħad ikun ħafna kelliema innaqqas il-ħin eh, għal żewġ minuti. Naħseb 3 minuti però jirnexxinna hekk. Mela, ħaniħu żewġ interventi mill-parlamenti nazzjonali mbagħad kontribuzzjoni waħda minn MEPs. Ġifiri, hekk ħanaħdmu kull darba. Mela, hekk ħanorganizzaw ruħna dal ħodu Issa nixċi ngħaddi il-kelma lill-Kummissarju uh, Gunther Ottinger. Jina ħan natih kwarta sabiex l introduzzjoni tiegħu. President. membri tal-Parlament Ewropew u membri tal-Parlamenti Nazzjonali, Sinjuri, jiena nixtieq nirringrazzjakom għal din l-opportunità illi nitkellem mar rappreżentanti tal-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlamenti eh, Nazzjonali. Jiena nixtieq nitkellem fuq il-riżorsi kemm in-naħa ta' tħul sabiex inresqu il-budget futura eh, Ewropea u anki dan kollu bażi tal-rapport ta' Mario Monti li ħadem flimkien ma' esperti tal livell oli oħrajn. Tlieta kienu nominati rispettivament mill-Kummissjoni, Parlament u il-Kunsill. U dan l-aħħar fil fat prezentaw ir-rapport tagħhom tiegħu. Mela nirringrazzja ħafna lis sur Lamassur u s-Sur Kalfin Grazzi tal-li spiegawna l-esperjenza tagħhom fil-Parlament Ewropew kif ukoll fl-Istati membri u din informazzjoni hija disponibbli hawnhekk. Grazzi tal-li qegħdin hawnhekk ukoll bħala kelliem llum. Dan ir-rapport imur lura għal mandat li ġi deċiż fl-aħħar negozjati l-MFF Abbażi tal-proposta tal-Kommissjoni mill-kollega Lewandowski li huwa responsabbli għal dan il-qasam, din il-proposta proponejna il-qafas finanzjarju multjanwali għal seba snin ġi prezentat fl-ħar minuta u hawnhekk għandna numru ta' miżuri kif ukoll il-mandat illi ingħata mill-Kummissjoni u mill-Parlament lil Mario Monti u lil grupp ta' ħidma fuq livell oli. Ir-rapport li għanna bħalissa huwa wieħed li ġadottat unanimament u jien kuntent ħafna dwar dan għaliex l-10 membri kollha ivvotaw unanimament għal dan ir-rapport dan wassal għal bażi kostruttiva għad diskussjoni kif ukoll nittamaw l-konklużjonijiet. Kif qed nifhem jiena, dawn il-proposti ħajjeġu konsidrati fl-MFF il-limis. Għabbażi tal-proposti li għamilti jena din is-sena, il-Kummissjoni tibda taħdem fuq l-MFF li jmiss u taħt il-liġi tal-Unjoni sal-aħħar tal-2017 aħna obbligati illi nippreżentaw l-MFF il-limis għal periodu ta' wara l-2020 u nippreżentaw lil kunsill u l-Parlament. Din mista tkun biċċa xogħol faċli għax qegħdin fi żmien ta' inċertezza politika u ma nafux eżattament se jkunu il-prioritajiet u l-ħidmiet tal-Unjoni Ewropea għal dak iż-żmien. Ħajkonna problema bir-refuġjati ta' dak iż-żmien, bil-migrazzjoni, bil-frontieri esterni, problema bil-qat fost iż-żgħażagħ se jkollna investiment kbir fl-infrastruttura u l-innovazzjoni sabiex l-Ewropa tibqa' kompetittiva. Imbagħad hemm l-inċertezza wkoll marbuta mal-Brexit, l-impatt li ħajkollha fuq il-politika monetarja tal-Unjoni Ewropea. Dan l-istadju negozjati għadhom qasbis bdew Dak li huwa importanti għal kommissjoni huwa li r-rapport ta' Monti qed jippreżenta numru ta' eh, punti li nbidlu l-mod ta' kif jidħol jidħol l-flus minn ma nbidlu trattat. Il-proposti jistaw jiġu implementati għabbażi tal-liġi primarja eżistenti. Importanti ngħidu wkoll illi l-ebda minn dawn il-proposti mumma joħol u iktar dejn Ewropew. Jiġifieri aħna ma nixtiequx li nbidlu lill europa bħala bank. Il-prinċipju li l-Ewropa tinvesti u tonfoq das id-daħħal fuq bażi annwali se tibqa' fis-seħħ jiġifieri l-Unjoni Ewropea. Mhijiex se tibni iktar dejn fil-ġejjini u fil-fatt hekk ħajibqa' għal każ Ir-rapport ta' Monti wkoll ma twassalx għal iktar tħul anqas. Mhux qed ngħidu li ħajkun hemm iktar tħul fuq dak li diġà hemm, dak li qed nagħmlu huwa nirristrutturaw u inbidlu l-ordni ta' kif qed jaħdem dan it-tħul. u kollox ħajġi budgetjat. Naraw jekk hux xħanimxu mal-wieħed fil-mija tal-GNI u anki il-deċiżjoni li tiġi mill-Leġislatur Ewropew. Ir-rapport tax-xar mhux qed jitkellem fuq il-livell tan-nefqa, imma l-instrumenti fejn dan id-dħul jista' jiġi bilanċjat. Ir-rapport monetarju wkoll jitkellem ukoll fuq li neħħu ir-rebates. Meta nħarsu l-MFF tal-ġejjieni u anki l-ħruġ ta' l-Ingliżi mill-Unjoni Ewropea, jiġifieri eh, l-Renju Unit kellhom rebate eh, importanti għal kemm kellu kontributuri net ukoll. koll Aħna naħsbu illi issa wasal żmien illi naħmu mod kritiku għal dawn ir-rebates. Min jixtieq jessendi xi rebate jew iżom rata iktar baxxa ta' rebate trid jiġġustifika. Jekk ma jkunx hemm ġustifikazzjoni, mela allura ir-rebate ħadd itneħħa. u it-tħol għandu jiġi jisir għabbażi tal-prinċip li ħajapplika għal kulħadd. Ġifieri dawn il-mekkaniżmi kollha ħajġu imneħija kif għandna fil-rapport ta' Monti. Jekk inħarsu lejn l-istruttura tal-budget dawn l-aħħar deċenji, fil-bidu kellna ħafna eh, dati ta' dwana li kienu finanzjaw il-budget Ewropew, imma minħabba li kena il-ftejmiet ta' kummerċ madwar id-dinja ta' sita per eżempju negozjati mal australia New Zealand u forsi anki TTIP. Manki kif nħarsu lejn l-istati membri tal-Unjoni Ewropea u l-pajizi saru mis sempliċement imsieħba ta' kummerċ għal membri ta' suq intern, il- dati fid-dwana tneħħew. U allura dawn il-dati mumiex qegħdin mhumiex bażi b'saħħitha għal tħul fil-budget Ewropew. Imbagħad it-tieni punt it-tħul mill-multi dawk li daħlu mill Microsoft per eżempju jew organizzazzjonijiet oħra illi kisru ir-regoli tal-kompetittività Ewropej dawn mhumiex mezzi sostenibbli ta' dħul. Jista' jkun li nirċievu xi 11 biljun euro ta' dħul minn multa Imbagħad dan kollu ħajġi konsidrat meta nikkalkulaw kontribuzzjoni tal-Istati membri, imma mhix xi ħaġa li nistgħu nidependu fuqha, ma nistgħux nagħmlu budget fuqha fuq eh, bażi kontinwa. Imbagħad il-kontribuzzjonijiet tal-VAT, il-mod ta' kif dan kolleġa kalkulat, l-idea komplikata ħafna u ħadd ma jifhem eżattament kif u fuq liema formula il-kontribuzzjoni tal-Stati membri qed tiġi bbażata. Allura naħseb illi s-simplifikazzjoni ta' dan eh, għandu tkun parti mill-proċess ta' riforma. Imbagħad punt ieħor, sfortunatament fil-opinjoni pubblika u fil-medja nazzjonali Id-dibattitu tal-budget Ewropew jiffoka fuq jekk pajjiż huwiex kontributur net jew inkella beneficjarju. U hekk ikun hemm dan is-sentiment kontra l-Ewropa. U ma nirrikonoxxux illi il-budget huwa l-bażi għall-suq uniku u kontributur net minn pajjiż li fejn jintwelit fil-fatt huwa kontributur net imma fuq l-ekonomija ġenerali jibenefika ħafna mill-programmi strutturali Ewropej. għal fluskola li tħallas il-Ġermanja pajjiżi li tmurru fil-budget jkun hemm il-programmi eh, strutturali u ta' koeżjoni. Imbagħad il-kumpaniji Ġermaniżi li jaħdmu fl-inġinerija jew fil-kostruzzjoni jirċievu 74 ċentezmu lura. Jekk tħares lejn naħa tal-accounting biss, tista' tgħid li anke l-Ġermanja tagħmel profitt eh, meta nħarsu lejn l-impatt ġenerali li jkun hemm imbagħad fuq l-ekonomija. Jiena naħseb illi nistgħu naqbżu din dawn l-idejat li jekk jekk il-tul jiġi strutturat b'modi differenti. U għed nħoggossi li grupp ta' monti mux bisħarsu lejn idħu li man kelin nefqa. U iffokajna fuq iż-żewġ naħat lejn anki l-valur miżjud tagħhom. Meta nitkellmu fuq livell Ewropew, hemm valur miżjud jekk l-affarijiet isiru fuq dan il-livell, hemm valur miżjud għal politiki vegetarji fuq eh, livell tal-istati membri per eżempju li jkun hemm istrumenti differenti ta' kofinanzjament tal-Baġit Ewropew. Jiġifieri din, din l-idea tal-valur miżjud fil-lefqa Ewropea imma anki fitħul naseb din hija xi ħaġa li verament jiena nemmen li għandna nimxu magħha. Minn naħa ta' nefqa mbagħad qed nitkellmu fuq il-protezzjoni tal-frontieri, il-politika tal-migrazzjoni, u anki li naffrontaw il-krizi migratorja dan kollu porti mill-fondi Ewropej. Imma anki fil-qasam li jena kont nħosseb jena il-riċerka u l-izvilupp fuq livell Ewropew. Anke minna ta' tħul aħna rridu nifukaw fuq xi ħaġa li semma kassur la masur. L-effetti ta' sinerġija, jiġifieri nistgħu naħdmu mal-politiki nazzjonali eh, tal-budget u politiki speċjalizzati wkoll. Il-grupp ta' Monti ħareġ bodda ġodda, zorsi ġodda tal-tħul għal budget Ewropew. Dan kollha huma marbutin flimkien għal politiki speċifiċi għall-Unjoni Ewropea. Xtaqt nsemmi żewġ elementi. Il-politika tal-ambjent, tal-klima, l-effiċjenza tal-enerġija u anki l-Unjoni Enerġetika. Per eżempju, aħna għanna il-miri eh, tal-klima Ewropej u anki l-effiċenza ta' enerġija, jekk nistgħu naqdu dawn flimkien flimkien mal-iskema tal-ITS u anki norbtuha mal- kontribuzzjoni ta' marbutin mal-korbonju, nistaw aħna noħorġu eh, boqsma partikolari ta' politika Ewropea. Imbagħad anki xtaqt insemmi il- it-taxxi ta' tranzazzjoni li taffetwa l-budget mu ġenerali, aħna qed nirregolaw qed nippruvaw innaqsu ir-riski fil-settur finanzjarju u jekk aħna nistgħu naħdmu flimkien mal- kofinanzjament tal-budget Ewropej, Ewropew, hekk nkunu nistgħu nagħmlu rabtiet ma' oqsma partikolari mal-budget tagħna. Aħna lestin nidħlu eh, f'diskussjoni magħkom anke eh, mal-Parlament Ewropew u Aħna konna nistaw nitkellmu fl-imkien anke f'okkażjonijiet oħra, Sur President. Il-Kommissjoni tixti illi anki bil-pakket tal-MFF wara l-2020 tagħmel proposti realistiċi għabbażi ta' rakkomandazzjonijiet tal-grupp ta' Monti u għal dawk ir-rappreżentanti tal-Parlamenti Nazzjonali Nixtieq ngħid li l-uffiċjali tiegħi u anki jiena lesti li anki nżurukom eh, f'Dublin, f'Pariġi, f'Ruma jew Vjenna fejn il-Kumitat Budgetarju tagħkom ikunu qegħdin jiddiskutu fuq dawn il-punti. Nirringrazzjakom. Tajjeb, wis. irċivejt eh, applawsu kol kommissarju. Aħna għedin fl-aħħar ta' ċiklu budgetarju. Budget li kien ġost eh, rigidu kien id-dizinjat għal periodu ta' seba snin. U dan il-periodu kellu ħafna kriżijiet fih li kienu diffiċli li naffaċċewhom meta kellna bil-fondi li kellna disponibbli. In-nuqqas ta' dazzi doganali dawk kienu biss parti mill-10% ta' dħul, 90% fil-fatt jaslu mill-istati membri, mill-rizorsi Taħħom, Din hija kwistjoni pjuttost komplikata meta jkun hemm biss 80% tal-budget li tmur lura lejn l-istati membri fondi ta' koeżjoni jew bil-fondi ta' CAP. L-idea illi kull stat membru irrid jirċivi l-istess ammont illi tefa fil-budget ma naħsibx li din, din, dan huwa dak li rridu nfissru bis-solidarjetà u l-kultura Ewropea. Ir-rapport ta' Monti huwa żgur dokument il ħajjejna. Sejjejna biex niddisinjaw budget Ewropew li ħaj esprim ukoll il-xewqa ta' progress fl-Ewropa. Sur Kalfin, inti kont parti minn dan il-grupp ta' ħidma Ejdin naftit eh, fuq l-osservazzjonijiet minna ħatijak u il-vizjoni dwar kif aħna nistaw natu budget l-Unjoni Ewropea illi se turi l-Unjoni Ewropea lesta biex taffaċċa l-krizi. Grazzi, Sur President, Kommissarju, Sinjuri, jiena l-ewwel ħaġa nixtieq nirringrazzja l-Sur Ottinger tal-li anki resaq dan is-suġġett fil-ġimgħa interparlamentari. Meta nitkellmu fuq il-budget nazzjonali jew Ewropew, il-parlamentari għandhom jiddeċidu kif jinġabru dawn il-flus u anki kif ħajġu mqasmin għalma politiki, xin l efficienza tal-distribuzzjoni u xinu r riżultati li ħajraw iċ-ċittadini eh, sal-aħħar tal-dan eżerċizzju budgetarju. Allura, il diskussjoni ta' kwalunkwe bidla fil-finanzjament pubbliku fl-Unjoni Ewropea ovvjament għandhom ikunu parti mid-diskussjoni ma' rappreżentanti eh, parlamentari nazzjonali u anke dawk Ewropej. Imma, parti minn hekk, x'nixtieq ngħidilkom il-bidunet illi dak li qed nissuġġerixxu fir-rapport huwa li mhux ikun hemm ġlieda bejn l-istituzzjonijiet, mhux hemm bidla fis-seta bejn istituzzjoni oħra, kemm fuq livell Ewropew u anki fuq eh, livell Ewropew nazzjonali. Mela, meta nħarsu lejn ir-raġunament tal-proċess, U qed nagħmlu kollu mingħajr ma nitilfu il-prinċipi ta' sussidjarjetà, jiġifieri il-Parlament Ewropew jistgħu jiddeċidu fuq il-budget Ewropew, u l-flus li aħna qed nistennew li għet jħajtħlu. U allura qed ikun hemm raħjar aħjar tal finanzament pubbliku mingħajr ma naqsu il-possibilitajiet li il-Parlamenti Nazzjonali eh, minnar ma neħu l-ideja li dawn il-Parlamenti Nazzjonali jkollhom eh, is u tagħhom u jkollhom vito fuq il-budget Ewropew. Jiena nixtieq ukoll nirringrazzja ħafna lil Kummissarju Attinger tal-preżentazzjoni min-naħa tiegħu u anki rida mill-bidonet eh, li għandu fil-xoll li għamilna fil-grupp tal livell oli. Kif semma fl-2017 ħajkonna sena fejn aħna irridu niddeċidu ftit se jkun il-ġejjeni tal-budget Ewropew għal 2020. Naħseb illi din mhux ser tkun l-unika bidla fl-Unjoni Ewropea minħabba eh, dak kollu li huwa dej fl-Unjoni u anke barra mill-Unjoni. Imma huma x'inhuma dawn il-bidliet il-budget ukoll ser jkun wieħed minn dawk is-suġġetti li ser jinbidel għalhekk dan huwa il-waqt illi niddeċiedu kif nixtiequ intejbuh, kif nistgħu intejbu il-proċess ta' kif jinġabru u kif jintefqu il-finanzi pubbliċi fuq livell Ewropew. Hawnhekk nixtieq insemmi li għandna bosta strumenti illi jimmiraw l-istess kontribwenti l-budgets Ewropej dawk nazzjonali u mekkanizmi differenti fiż-żona euro. Dan kollu forma ta' sussidji u garanziji li jolqtu l-istess kontribwenti għalhekk irridu poġġu dawn il-franzi pubbliċi f'kontest bħala entità sħiħa. Għalfejn hija meħtieġa ir riforma tal-budget. Nixtieq ngħidilkom illi din hija xi ħaġa illi tajjeb li għet iżom f'moħħu aħna nirrappreżentaw tliet istituzzjonijiet il-Parlament Ewropew, il-Kansell Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea u aħna spiċċajna b'rapport illi huwa kważi intlaħaq konsens fuq u minn kulħadd. Dawn il-bidliet kollha li qed nissuġġerixxu huma kollha meħtieġa u hemm ftit biss raġunijiet għalfejn għandna nżommu s-sistema attwali fil-futur. Għalfejn, għax is-sistema attwali miex trasparenti u ma tinftijemx m'hemm ħadd fl-Ewropa li kapaċi jispjega li ċittadini għalfejn pajjiż partikolari qed iħallas daqshekk kontribuzzjonijiet lejn l-Unjoni Ewropea. Ħadd ma jista' jispjega din għandek eċċezzjonijiet, dawn ir-rigali tal-miliet huma eċċezzjoni, dan huwa kollu proċess komplikat li jisir fiħdan il-konsil u fl-ħar mill-ħar ma jkun hemm l-ebda spjegazzjoni għalfejn pajjiż partikolari qed iħallas ammont partikolari u għalhekk mhuwiex possibbli li wieħed jinforma lil kontribwenti għaliex qed iħallsu dak l-ammont u x'qed jieħdu lura. It-tieni. Il-budget Ewropew il-budget Ewropew jiġi stabbilit għal seba' snin f'envelopes nazzjonali, jiġifieri ammonti li morru lura l-istati membri. U dan mhux neċessarjament jaħdem għal prioritajiet li għandhom iċ-ċittadini. Dis-sena f'Malta il-mexxejja Ewropej u mexxejja nazzjonali se jiddiskutu l-immigrazzjoni. Din hija kwistjoni importanti ħafna għal kulħadd kif l-Unjoni Ewropea ser tieħu azzjoni fuq l-isfida tal immigrazzjoni dan jiddependi mill-budget disponibbli. Naħseb għalhekk li dan huwa eżempju ċar illi m'hemm l-ebda pajjiż fl-Ewropa li kapaċi ilaħħaq ma l-sfida tal-immigrazzjoni mingħajr l-għajnuna ta' ħaddieħor. Għalhekk l-Unjoni Ewropea hawnhekk għandha valur miżjuġ toffri. L-Unjoni Ewropea tista' ittejjeb u tibdel l-infiq tal-finanzamenti għall infiq iktar effiċenti biex niksbu riżultati aħjar mill jistgħu jinkisbu li kieku sat membri jaħdmu waħedhom. Din ma kienx problema meta l-budget ġie adottat fl-2012, ovvjament hemm flessibilità limitata għal dak li ma jiġix użad dis kif jista' jintuża fis-snin li ġejjin, iżda din mhix xi ħaġa li jistennew anke ċittadini Ewropej Dan huwa budget li lest li ma nafx jekk huwiex lest li l-qal sfidi ta' u e, l-prioritajiet ta' ċittadini tagħna. Aħna il-mandat li kellna minn tliet istituzzjonijiet għall-ewwel darba il-Kunsill qabel li jagħtu id-dritt l-istituzzjonijiet oħra li jagħmlu dawn id-diskussijiet fosthom il-Parlament. il parlament U sissa il-proċeduri kollha fl-Unjoni Ewropea din b'tali mod li l-Parlament Ewropew mandu l-ebda saħħa f'dak li jiġri fil-budget Ewropew. Ħafna drabi dan jiġi deċiż mill-istati membri u mill-gvernijiet jiena naħseb li hemm ftit biss pajjiżi fejn ikun hemm diskussjoni wiesa fuq il-kontribuzzjonijiet tal-pajjiż qabel ma jiġi adottat l-MFF, dan huwa l-irwol ta' rappreżentanti taċ ċittadini tagħna. Aħna qed nissuġġerixxu żewġ affarijiet. L-ewwel li neliminaw l-ammonti ta' rebates, konċessjonijiet, eċċezzjonijiet, eżenzjonijiet il-dawk il-fatturi kollha li waslu sabiex il-budget ma jkunx jista' jinftijem u diffiċli ġispjegat u apparti minn hekk qed nissuġġerixxu li nagħmlu reviżjoni tal-sorsi ta' dħul tal-budget mingħajr ma jkun hemm iktar tassazzjoni fuq il-ċittadini tagħna mingħajr ma nżidu l piss fiskali fuqhom. Dan huwa biss parti mill-finanzjament pubbliku tal-Unjoni Ewropea u għalhekk iridu noqogħdu attenti Apparti minn hekk għandna id-dritt esklusiv tal-Parlament Nazzjonali li jieħdu dawn id-deċiżjonijiet nix qegħdin nissuġġerixxu taxxi Ewropej jew rwol li jistgħu marru li lin mill-Parlament Nazzjonali. Ġifri aħna qegħdin nissuġġerixxu affarijiet komuni mal-Parlament Ewropew mal-Parlament Nazzjonali biex ikunu jistgħu jaraw kif il-budget jista' jsir aħjar. Aħna proposti konkreti għal sorsi alternativi ta' dħul il-mira hija illi li kunem zieda ta' 50% ta' tħul mill-budget il-Kummissarju Wettinger għal 20 inqas minn 20% u anke naraw fejn l-Unjoni Ewropea ta' aktar valur miżjud mhux biss biex naraw eh, fejn l-iktar lem ta' xemma, biex naraw fejn l-Unjoni Ewropea l-aktar tista' tagħti riżultati. Issa fuq is CCTV dan jorbot ukoll mal-levitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa. Meta qed nitkellmu dwar il miżati ambjentali għal anke pajjiżi terzi li ma jirrispettawx ir regoli tagħna u l-prodotti tagħhom għandek ikunu tal kompetittivi għax ma jimpurtomx mill protezzjoni ambjentali. Dawn huma sorsi li huma emmek minħabba l-Unjoni li hemm l-Unjoni Ewropea li kikom x'Unjoni Ewropea dan ma jkunx jista' jsir. Issa, żewġ sentenzi eh, fuq x'nixtiequ aħna li jsir fil-futur. Kif semmejt mhuwiex possibbli li jkiseb riżultat jekk il-Parlament Nazzjonali ma jkunux involuti. Jiena naħseb illi id-dialogu mhux darba jew darbtejn fis-sena imma forsi permezz ta' grupp ta' ħidma, task force, netwerk ta' diskussjoni eh, sejħu li tridu, irrid ikun hemm dan it-tip ta' rabta bejn il-Parlament Nazzjonali u l-istituzzjonijiet Ewropew u dan irid jiġi diskuss anke fuq livell intern, anke fuq livell reġjonali għaliex ir-reġjuni eh, huma milquta ħafna mill-Franzament Ewropew U apparti minn hekk, dan irid jitpoġġa fil-kuntest tal-bidliet fl-Unjoni Ewropea bil-Brexit kif tafu nafu il l-Unjoni Ewropea ser tinbidel. Mux għax għanna stat membru li ser jitla, imma għax irridu niskuraw il-ċittadini tagħna irridu jifmu x'inhu l-valur tal-Unjoni Ewropea mhux kwistjoni ta' kemm nagħtu u kemm nieħdu għax dan diffiċli li wieħed jispjega, imma x'inhuwa il-valur li għandu kull stat membru bħala membru tal-Unjoni Ewropea u x'għandhom ikunu l-istrumenti użati mill-istat membri huma parteċipanti. Għalhekk din dan id-diskussjoni fuq livell nazzjonali titkompli tiġi żviluppata anke b'xi tip ta' toolbox biex naraw kif tista' tiġi evalwata. Grazzi tassew, Sur President. Je remercie. Grazzi tassew. Nixtieq nirringrazzja l-eks kollega tagħna Ivajlo Kalfin għal analiżi tiegħu u għal rakkomandazzjonijiet dwar dan ir-rapport Grupp tal livell ta' Mario Monti fejn qed jitkellem dwar konsens bejn it-tlet istituzzjonijiet, Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni. Dawn huma affarijiet pożittivi ħafna. Fil-Kumitat tal-Baġġiet aħna naħdmu għabbażi tal-idea illi għanna bżon budget illi jistaw jifmu l-istati membri u ċittadini. U dalek għana dan id-diagram li jahn li grupp tal-livellori uża fil-rapport tijaw. Meta ikunem krizi u ma jkollniex il-fondi disponibli, noħol u dawn it-trust funds għall-Afrika per eżempju, u strumenti finanzjari għat-Turkija u kollox imħallat għax impossibli ssib tarf ta' din il-loqda sħiħa tal-fondi ta' finanzjament. Tajjeb li nisimaw anke l-opinjoni ta'kom tal-Parlament Nazzjonali għanna l-għalan la massor illi wassal maħna u koll nil-għaw fosna l-sur la massor għalilna għalulna li kien ser jasar dal-waqt huwa ipparteċipa fil-grupp ta' livello għali fil-ħidma ta' dan il-grupp u smajna koll li l kommissarju Ettinger li tassew jixtieq li jatwa il-budget skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-grupp tal livell għali. Ivajlo kalfin tagħna aġġornament dwar l-analiżi u l-proposti fejn saħaq fuq anke il-valur miżjut Ewropew u il-benefiċċju tal-pubbliku u biex il-rizorsi propri jiġu aġġornati. Il-taxxi doganali huma 10% tal-budget bħalissa minn 10% għal 50% Dan hija diskrepanza kbira biex naslu għal din ir-rata aktar ma jkollna viżjoni Ewropea tal-Unjoni, viżjoni unika u maquda tal-Unjoni Ewropea aktar nistgħu nagħmlu suċċess. Grazzi tassew sur President u jiddispjaċini illi ma wasalx eh, mill-bidu eh, ta' din il-laqa. Kelli naqra problemi biex wasalt. Huwa ta' pjaċir għalija illi qed nitkellmu ma dawk illi għandhom sovranità fuq il-budget il-membri tal-Parlamenti Nazzjonali. Nilqa din l-opportunità li ikollna skambju bejn il-membri tal-Parlamenti Nazzjonali, il-membri tal-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni. Il-problema hija illi dan mhux qed isir fuq livell pubbliku. Il-Komitat tal-Baġit mhuwiex xi ħaġa li taħraq u jew li tissemma fuq livell pubbliku u l-ebda gvern m'għandu l-kuraġġ li jsemmih, nixtieq insemmi tliet affarijiet. Il-proposti tal-grupp tal-livell loli huma b'rispett sħiħ lejn it-trattati l-ispirtu u anke il-liġi ta' dan it-trattat, l-għan ta' dan it-trattat. Issa hawnhekk l-għan ta' dan ir-rapport u huwa illi nerġaw niġu ispirati mit-trattat ta' umma ta' 60 sena ilu li suppost kienu se fin li suppost ta' bażi tiegħu kienu se jkun hemm il-finanzjament eh, reġjonali. U dan li jsir anke għabbazi ta' propi. Pal per pereżempju it-taxxa doganali. Mhix kwistjoni illi l-Ewropa qed tintaxxa lil xi ħadd, il-Parlamenti Nazzjonali għandhom sovranità fiskali iżda jistgħu jippermettu lill unjoni Ewropea biex tibbenefika minn ċertu riżorsi u biex tinfluwenza l-ammont ta' taxxi kif issir f'ħafna f'bosta stati membri fuq livell lokali u reġjonali. L-Unjoni Ewropea hija entità speċjali lokali u reġjonali, hija pjuttost entità kbira. Apparti minn hekk, l-iktar ħaġa li laqtitna mir-rapport hija din it-tabella li ħadna mill-Kumitat tal-Budget ta' Parlament Ewropew. Wara li għamel it-talba il-President ta' dan il-komitat. Din it-tabella turi il-budgets zar li jaħdmu fil-budgets reġjonali, komunitari u nazzjonali. Il-budget komunitarju huwa limitat, hemm limitu massimu ta' 1% tal-GDP, tal-prodott gross domestiku. Iżda għal snin twal il-gvern, id-deċiżjonijiet tal-gvernijiet Ewropew u tal-Kummissjoni taw responsabiltajiet ġodda lill-Unjoni Ewropea. Dan però jitlob finanzjament u memx din il-kapacità fil-budget u għalhekk dan ifisser illi dawn il-budget żgħar eżin jinħolqu għandek imbagħad il-budget nazzjonali skont il-prodott domestiku u dan iwassal għal problemi. Il-problema għalina membri tal-Parlament hija il- il-dibattitu li jisir, il-diskussjonijiet u d-deċizjonijiet li jridu jittieħdu dwar kif huwa għammu dan il-budget u kif għandhom jiġu użati dawn il-fondi. li dan ma jaqax taħt l-iskrutinju tal-Parlament Ewropew li inkwetani huwa mhux biss li m'hemmx skrutinju tal-Parlament Ewropew imma lanqas hemm skrutinju tal-Parlament Nazzjonali jew jekk hemm skrutinju huwa wieħed limitat. Il-Ministri tal-Finanzi għafax faċli jgħidu li kienem laqa Brussel, kienem il-Konsil u tiħdet id-deċizjoni jew insemmu l-COP21 fuq il-tibdil fil-klima li l-kontribut tagħna huwa skont il-prodott domestiku u għalhekk aħna għandna responsabbilta politika li nħallsu dawn il-flus, dan mhuwiex sodisfaċenti għax jisak għandek finanzjament fi xejn fejn ħadd ma qed jevalwa eżattament fejn qed imorru dawn il-flus. U dan ovvjament irridu nibdluh. It-tielet ħaġa li ħadd ma ħadem fuqha l-Kummissjoni l-Parlament Ewropew u lanqas l-Istati Membri forsi ikunem hemm min ma jaqbilx. Imma kif naqbad ngħid l-idea hija li wieħed japplika il-prinċipju ta' sussidjarjetà fil-budget. Kulħadd jogħġbu l-kunċett ta' sussidjarjetà u t-Trattat ta' Lisbona jagħti lill-Parlament Ewropew il-possibilità illi jagħmel monitoraġġ ta' kif il-prinċipju ta' sussidjarjetà jiġi rispettat. U għanna il-sistema tal-yellow card u l-orange card u rajna dawn il-cards jiġu użata fil-parlament dan l-aħħar iżda. Meta fil-kontest komunitarju għabbażi ta' qbil mill-Parlamenti Nazzjonali u koll, anke biftajim ma' gvernijiet nazzjonali, meta naqblu illi natu iktar responsabiltajiet l-Unjoni Ewropea, dak għandu x'jaqsam mal-kompetenza maqsuma, kompetenza maqsuma bejnietna, per eżempju, li titwaqqaf Aġenzija Ewropea jew Servizz Ewropew ta' Amministrazzjoni bħal manna per eżempju is-servizzi tazzjoni esterna li hija e F'dawn il-każijiet ħadd ħadd ma jisaqsi l-mistoqsija illi jekk hemmx biżejjed riżorsi finanzjarji u umani biex jintlaħqu dawn ir-responsabbiltajiet ġodda u għalhekk għandna qegħdin f'din il-pożizzjoni Fil-Konsil, fil-Konsilli Ewropej, jisir dawn dikkerazzjonijiet stravaganti, imma ħafna drabi li jiġri huwa ftit wis tar twis għax ma jkunx hemm biżejjed fondi disponibbli. U meta eventwalment jaslu il-fondi, insibu ruħna f'sitwazzjoni fejn il-fondi li jenataw fuq livell ta' kommissjoni u fuq livell ta' aġenzija per eżempju jinħoloq livell amministrattiv addizzjonali u dan ifisser illi huma dejjem l-istess kontribwenti ta' taxxa li jispiċċaw ipattu għal dan. Mandux jaqsam jekk dawn is-setat jiġux eżerċitati fuq livell reġjonali, nazzjonali jew komunitarju, dak il-livell addizzjonali xorta hija tim. U din hija raġuni għalfejn hemm bżonn ta' sussidjarjetà fil-kuntest tal-budget. Irridu naċċettaw illi l-Unjoni Ewropea tieħu azzjoni u taħdem ta bispiża kostanti imbagħad kull darba li tintefa' euro żejda fi Brussell euro li ma tkunx ġiet mżjuda mal ma taxxi ifisser li se jkun hemm euro li tiġi franka ta' fuq livell nazzjonali jew aktar minn euro Dak huwa l-konċett ta' sussidjarjetà tal-inqas f'ċertu oqsma. Fejn tittieħed azzjoni fuq livell Ewropew huwa possibbli li l-istess ammont ta' flus jistgħu jkunu jistgħu jiġu użati b'mod iktar effiċjenti biex jitnaqsu l-ispejjeż u dan jippermettilna illi namlu iktar binqas fondi. Issa wasal il-waqt mhix kustjoni ta' kompetenza Ewropea iżda jekk għandna ir-rieda politika fil-qasam tad difiża, pereżempju, kapaċi ntejbu s sigurta tal-Unjoni b'ħafna inqas spejjeż. Palissa għandna aktar soldati f'uniformijiet fis-27 stat membru milli għandna fl-Istati Uniti milli hemm fl-Istati Uniti imma l-ebda armata waħedha mill kapaċi tiġġieled gwerra, u mbagħad għandna il-Gwardji tal-Kosta Ewropej u il-Gwardji tal-Frontieri. U qed naraw x'għed jiġri. Dan qed isir anke dan qed isir qed jiżdied ma' dak li diġà għandna fuq il gwardi tal-Kosta. Iżda peress illi m'għandniex iktar frontieri interni, hemm bżonn insaħħu s fil-frontieri esterni. U għalhekk l-uffiċjali tad dwana u il-gwardji tal-Kosta Nazzjonali u l-Pulizija Nazzjonali għandhom il-koll jiġu jinataw ir-wol fil-entità eh, Ewropea. Jekk nażlu din l-alternattiva, u hawnhekk qed nirreferi anke għall-idea ta' benefiċċju għal pubbliku min-naħa tal-Unjoni Ewropea. Jekk aħna nażlu din l-alternattiva, nispiċċaw b'nuqqas ta' finanzjament u kollox u jekk kollox isir ftit wis tard twist, se jkollna ħafna iktar burokrazija u din mhijiex ħaġa li nixtiequ aħna għax mhix se tkun mhix se tinżel tajjeb mal-pubbliku irid ikollna sistema bħal pereżempju mobilizzazzjoni tal-orti tal-awdituri biex jiġi skurat illi fi kwistjonijiet budġetarji il-prinċipju ta' sussidjarjetà jiġi rispettat kullimkien u kunu nistgħu nagħtu iktar effiċjenza li ċittadini Ewropej binqas spejjeż. Dans le même ordre d'idée, moi qui euh, préside Grazzi, eh, Alan Lamassur. Jena president tal-Kommissjoni tal-Budgets. U aħna rajna li xi ħadd irid jixtri proprjetà għall IAS e f'Tokyo u mbagħad f'Peking ukoll għall IAS e ukoll u dawn huma postijiet fejn xaktarx hemm 28 stat membru li għandhom ambasċata u issa se jkollna 29 ambasċata dan jagħmel sens. Għabbażi ta' sussidjarjetà pereżempju ma nistgħux naħsbu dwar il-possibilità li naqsmu per eżempju servizzi konsolari għal ħruġ tal-vizas, tista' tkun xi ħaġa li tista' ssir fl-interess ta' finanzi nazzjonali. Nistgħu ngħidu forsi li hemm valur miżjud Ewropew hawnhekk. L-Unjoni Ewropea tista' tibda fuq il-pass biex issir seta' dinjija. Issa se nisimgħu mingħand żewġ rappreżentanti tad-dinja akademika għandna l-Konstanz Adolf li se jitkellem dwar uh, Green Budget Europe Konstanz Adolf. Ija temmek għandek l-kelma għal 10 minuti, sinjuri. Grazzi ħafna tal istudentuni U grazzi u koll. Għal dawn id-diskussjoni li diġa kanna dal-għodu. Jena kontenta ħafna li niprezentalkom żewġ studji li Green Budget Europe, pjattaforma għall-esperti, għamlet biex akkumpanjaw dawk l-istudji ta' rizorsi propi li saru. Dawn huma studji li għamilna f'dawn l-aħħar snin. Aħna smajna żewġ affarijiet ewlenin dal ħodu Il-budget li jinbidel, il-budget attwali ma jirrappreżentax l-impenji li l-Unjoni Ewropea daħlet għalihom u laqqas l-Istati membri. Il-punt huwa kif nistgħu nsaħħu is-setta trasformattiva tal-budget Ewropew u jiena nixtieq intikom eżempju ta' xi ħaġa li għalina hija imsejħa Green Own Resources Nistaw intallaw il-presentation. Mela, ħanajdilkom għalfejn aħna nemnu bisħiħ li Hemżon naħdmu issa għar riżorsi propji ekoloġiċi, il-green or resources. Għandikom xi ideja wkoll għalfejn naħsbu li dan irid isir issa. Dak li sar diġa kien li għamilna żewġ studji għal ħodor fil-Parlament Ewropew. Tistgħu ssibu dawn l-istudji fil-website tagħna. Xi ħaġa li għamilna biex nakkumpanjaw il-Konsil tal-Ekofin tal-ġimgħa l-oħra kien li aħna staqsejna l-esperti tagħna biex jiffirmaw dikjarazzjoni u kuntenta ħafna jiena li aħna ġbarna fit tliet ijiem 63 ehm, firma minn politiċi tal-livell li Kommissarju Ministri tal-Finanzi xenzjati u kol dwar dan il-sujġet. Dan kollu sibuħ fuq il-websajt tagħna. Għalfejn naħsbu li um, lokal opportunità brabta ma dawn ir-riżorsi propji ħodor. Aħna diġà tkellimna dwar id-deficits eh, tal-budgets Ewropej, memx għalfejn irrepeti, però xi ħaġa waħda li laqtitni kienet li il-budget komunitarju mandux steering effect biex nejtek. Xi ħaġa marbuta mhux biss mal-bidla klimatika u dinja xi ħaġa li dejjem ninsewa, Jina hawnhekk nixtieq nenfasizza li din hija kwistjoni soċjali u ekonomika u mhux biss eh, ekoloġika. X'inhu huma dawn ir-riżorsi propi ħodor? Eh, dawn huma dawk li jippruvaw saħħu is setta trasformattiva tal-budget Ewropew. Jippruvaw jindirizzaw il-kompetizzjoni fiskali bejn l-istati membri u per eżempju jagħmlu xi ħaġa xi ħaġa li semmi aktar kmin ukoll. Qisu e, e, l-prinċipju tal-polluter pays għalfejn. Wieħed irtaħallas għal xi ħaġa mill-budget nazzjonali li ma kenniċ ikkawżata mill-pajjiż stess però minn oħrajn u din hija xi ħaġa fejn il-budget Ewropew jista' jilgħab rwol sinifikanti. Umbat hemm ukoll l-allokazzjoni tar-riżorsi xi ħaġa oħra. Aħna għandna l-ftehim ta' Pariġi kif tsemma xi ħadd kif tafu t-tieni paragrafu ta' dan il-ftehim joħodna għal mira ta' 1.5 gradi L-Unjoni Ewropea bil-policies tagħha attwali qatt ma se tasal għal dawn il-miri. Up to 2030 are always only addressing the 2%, uh, the 2 degrees target. Għaliex, il-problema hawnhekk hija li l-UNEP ikkalkolaw li jekk id-dinja kollha kemm hi, inkluż li ju jixtiequ jilħu l-1.5 gradi irridu nsaħħu l-ħidma tagħna b'20% mingħajr strumenti finanzjarji da mhux fattibbli. It-tieni kwestjoni ovvjament hija l-SDGs. Din hija xi ħaġa li għandha titqis b'mod ekonomikament holistiku. Din hija xi ħaġa li jaf niddiskutu wkoll fil-kuntest tas semestru Ewropew. Narraw jekk dawn l-SDGs pereżempju u x'se jieħdu post l-istrateġija 2020 wara dik is-sena. Għal dawn l-affarijiet għandna bżonn il-finanzi wkoll. Għalfejn nitkellmu aħna dwar il-Green Own Resources u għalfejn naħsbu li hemm potenzjal kbir għal dawn. Għal darboħra diġa qed ta' din, aħna għandna ħafna elementi esterni li ma nqisuhomx fil-prezzijiet tagħna, ġifri il-prezzijiet tagħna huma sussidjati ħafna xi ħaġa li smajna wkoll se tkun indirizzata mill-budget li jmiss. Rridu naraw dawn ir-rebates ukoll u naraw x'inhuma l-ineffiċjenzi tal-budget. Apparti minn hekk irridu nikkompensaw għal dawn l-elementi esterni kawżati minn oħrajn, pereżempju permezz tal-budget soċjali tagħna, xi ħaġa li tiswa ħafna l-liju eh, anke fuq livell estern u dan minn ma nidħol fis sussidjarjetà għaliex immigrazzjoni bidla klimatika dawn l-affarijiet mhux se jieqfu mal-frontiera tal-pajjiż eh, konċernat. Għanna ħafna prodotti pubbliċi li m'għandhomx prezzijiet ukoll, però xorta waħda għandhom spiża marbuta magħhom din hija xi ħaġa li rridu nindirizzaw u aktar ma nagħmlu dan kmieni aktar aħjar għaliex kif nafu azzjoni tard fuq il-klima, affarijiet soċjali u l-modell ekonomiku jaf tiswina ħafna fil-ġejjeni. X'in ir-realtà jekk aħna naraw idħol mit-taxxa fit-28 stat membru dak li naraw huwa li hemm għalli ta' income tax, VAT, taxxi oħrajn, però fejn huma taxxi ambjentali. Musa tarawhom fuq din l-slides żgur, għalfejn, għaliex jekk naraw din slide brabta mal-GDP għadin taħt 2% taħt 2% tal GDP tax income u dan ifisser li hemm spazju fiskali għalikom biex tqisu dawn ir-riżorsi propji għaliex hemm ħafna affarijiet li jistgħu jsiru. Ir-realtà x'inhi, mhux se noqgħod nidħol fuq l-effetti tal-impjiegi li għandna, effetti li nistgħu nidderieġu għaliex dak li rajna fil-kriżi finanzjarja huwa li huma l-qosma ekoloġiċi biss li jistgħu joħolqu impjiegi ġodda u ta' kwalità, għad għandna ħafna qatt u dipendenza enerġetika kbira, na kull sena fl-ju nimportaw aktar minn 500 biljun euro. Isu għaddejn vizavi l-budget Ewropew għandek l darbiet aktar li laqqas biss għaddejn insemmu. U l-istess jgħod għas sussidju fuq il-karburanti fossili, dan kollu jġib miegħu spejjeż kbar. Xi jfisser dan kollu, aħna rħajna li għandna zida ta' 10% fir-ratio bej it-taxxi marbutin max-xogħol u t-taxxi ambjentali. Ġifri din hija ħaġa importanti wkoll din issu dak li għamilna fl-ewwel studju tagħna mhux se nidħol fid-dettall hawnhekk kien li aħna isna erba' strumenti differenti road fuel tax, eh, CO2 tax, taxxa enerġetika u mbagħad il-multi tal-qorti tal-ġustizzja u rajna il-prestazzjoni ambientali tagħhom. Anki rajna il-prestazzjoni ekonomika u soċjali kif ukoll id-dimensjoni politika. U tistgħu taraw li kull kemm huma dawn it-taxxi għandhom potenzjal kbir biex jikkontribwixxu għal budget tal-IO. Jew b'mod soċjali, b'mod ekonomiku, però u x'inhu hemm ħafna affarijiet li jistgħu jsiru. Il-ħagġa interessanti u naħseb li dan nisimaw aktar tard kien li għanna ħafna effetti. Iċ-ċifri nafuhom, però diffiċli anki għal kostatwenzi tagħkom biex jitkellmu dwar dan kollu. U għalhekk aħna minna studju ieħor fuq il-komunikazzjoni ta' dawn il-kwistjonijiet ma' diversi target groups. Aħna isna tmien suġġetti differenti U kontenta li smajt eh, dak li qed isir mill-Grupp Monti u kolla hawnhekk. Anke l-ġlida kontra l-emissjonijiet tal-karbonju fi frontieri esterni u jqisu wkoll elementi ta' kompetittività fl-Unjoni Ewropea. Dak li għamilna aħna fl-istudju kien li definixxejna target groups differenti. Imbagħad provajna naraw daqsxejn kif nistaw niċċaraw l-aspetti differenti li nafu dwar tassazzjoni ambientali u kif nistgħu nużaw dawn imbagħad għal dawn il-target groups differenti u aħna isna l-affarijiet ekonomiċi, eh, l-affarijiet ta' effiċenza, kompetittività, eh, l-ekwità, ġifiri affarijiet soċjali u d-dimensjoni Ewropea u mbagħad id-dimensjoni ambientali. U dak li provajna namlu kien li provajna naraw x'inhuma il-power games kif għalfejn huwa daqshekk diffiċli li nitkellmu biċ-ċar dwar dak li qiegħed jiġri. Għalfejn nibdew dejjem pereżempju mill-affarijiet kompetittivi. Meta nafu li ħafna mill-aktar stati membri kompetittivi bħal l svezja Danimarka jintaxxaw ħafna l-Iżvezja għandhom rata ta' 138 euro taxxa għal kull tonnellata ta' CO2. U l-istess għad Danimarka. U xenajdu dwar gwaljanza soċjali, dak li ilna nafu u dak li jibqaw tennu xenzjati u għalli meta mqabbel ma' forum oħrajn ta' tassazzjoni bħal income tax, VAT, etc. Taxxi ambientali inqas regressivi u l-effettività ambientali xinejtu dwarha hemm ħafna stejjer li juru xort oħra. Huwa biss kooperazzjoni li nistgħu indirizzaw dawn l-affarijiet marbutejn mal-bidla klimatika. Imbagħad il-prinċipju ta' sussidjarjetà, din smajnija wkoll. Ma nistgħux nindirizzaw il-migrazzjoni eh, fil-frontiera u l-istess għall-ambjent hemm ħafna affarijiet eh, li rridu narawhom, naraw kif nikoperaw fl-imkien. Ma nixtieqx nidħol fid-dettall dwar dan, però xtaqt norikom l-aħħar slides tagħna eżempju ta' taxxa tal-karbonju fejn aħna rajna l-gruppi differenti li wieħed jista' jara fuq ix-xelluk u provajna mbagħad nibnu r-raxxinal għal dawn il-taxxi tal-karbonju. Per eżempju, aħna eh, staqsejna għalfejn naraw ħafna kwistjonijiet marbutin mal-effetti ekonomiċi Għax ma narawx kif l-Unjoni Ewropea tista' tgħin biex ikun hemm investiment f'ekonomija baxxa fil-karbonju biex ikun hemm ekonomija aktar neutrali fil-karbonju u jkun hemm decoupling ukoll tal-emissjonijiet mitkabbir ekonomiku xi ħaġa li saret fil-modi li però tittiġi msaħħa. U xi ngħidu dwar affarijiet marbutin mal-ugwaljanza? Kif qed aktar kmini nafu li taxxi ambjentali huma inqas regressivi u hemm bżonn ċerti miżuri wkoll xi ħaġa li tista' tgħin lill pajjiżi kollha li ħadmu dawn it-taxxi. U għal darboħra minnaj parlamenti nazzjonali, mingħajr komra ċittadini, mingħajr il kunsilli lokali, mhux se nirbħu. din dinja kwestjoni Ewropea wkoll eh, li hu mhux amministrazzjoni fuq fi Brussels hija xi ħaġa oħra aktar minn hekk. L-Unjoni Ewropea impenjat ruħa kollu magħha l-Istati Membri impenjat ruħa għal miri tal-ftehim ta' Pariġi u qalet ukoll sta' impenja ruħa biex tqis ukoll il-kompetittività. Biex nikkonkludi nixtieq ngħid. Xi ħaġa sempliċi. Ejdu li x'tintaxxaw inta mhux ma tintaxxawx u x'tonfqu ma tonfqux u ngħidilkom xinu mal-miri veri ta'kom. Nittama li seba snin oħra ma jkunx hemm għalfejn neġgħu nitkellmu dwar dan għaliex il-budget Ewropew u r-riżorsi propji tal-Unjoni jkunu jirrappreżentaw eżattament it-tip ta' prioritajiet li nkunu fissajna fl-imkien fuq livell nazzjonali, lokali u anki komunitarju. Grazzi. Merci, madame pour cet exposé extrêmement. Grazie ħafna ta' din il-prezentazzjoni tassew ċara. Xi ħaġa li turi li s-seta budgetarja tinsab fid-dejn il-Parlamenti Nazzjonali. Aħna rajna diversi skandli, il-Panama Papers, LuxLeaks, dan kien ukoll minħabba l-fatt li l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea jikkompetu ma' xulxin u bekk jitilfu parti mir-riżorsi tagħhom. U din hija xi ħaġa importanti ħafna. Allura grazzi għall preżentazzjoni tiegħek. Xi ħaġa li tistedinna naħsbu dwar it-tip ta' soċjetajiet li aħna nixtieq li jkollna Mhux se ngħaddi l-kelma Sena dil-kelma li l-dannuż nerudu avanzi. zomma l minuti jekk joġbok inkun tassew grat kiko. Grazzi ħafna President tal-ħidma tiegħek. Illum nixtieq naqsammakom l-opinjoni tal-proġett tagħna fuq is-sostenibilità u l-ġejjieni marbut mal-finanzjament Ewropew. Dan huwa dokument li ġejna mistiedna li nippreżentaw f'Settembru 2016 l grupp ta' livell għali. Nixtieq mhux biss naqsam l-opinjoni tagħna però parti minn hekk nislet paralleli mal-proposti tagħna u r-rapport Monti. Ir-riċerka tagħna u l-proposti tagħna fuq dan il-qasam huma bbażati fuq żewġ kunċetti. L-ewwel net li sistema attwali tar-riżorsi propji tal-EU ma tikkontribwixxix għal miri ċentrali li nsibu fl-Istrateġija Ewropa 2020 biex ikun hemm tkabbir sostenibbli u intelligenti. U dwar it-tieni kunċett huwa li aħna naraw li hemm problemi ta' sostenibilità fir-riżorsi propji fil-forma ta' taxxi jistgħu jgħinu biex nindirizzaw dawn il-problemi u aħna onorati, kontenti ħafna li dawn iż-żewġ kunċetti huma tassew riflessi fir-rapport. Fir-rapport ir-rapport illaqqa dawn iż-żewġ kunċetti eh, inkluż jifhem ukoll riżorsi propji bbażati fuq it-taxxa bħala soluzzjoni biex jitjibu ċerti djufijiet Id-definizzjoni xini ta' sustainability, sustainability gaps, l ewwel net eh, kwestjoni ta' taxxi marbutin ma' suq ta' xogħol, xi ħaġa li semmi diġà. semma diġà wkoll li bħalissa madwar 53% tal-qasam ta' taxxa fl-Unjoni Ewropea xi ħaġa oħra wkoll hija l-importanza dejjem tonqos ta' taxxi korrettivi. Aħna fl-ambitu ta', ta sanzjoni ambientali tlaqna minn 7.2% u wissanna madwar 6.6% situazzjoni tibqa l-istess għal taxxi tal-konsum ukoll. It-tielet gap huwa il konformità fiskali u l-frodi fiskali, eh, tax erosion, etc. Imbagħad għandna wkoll għandna l-frodi problemi bil-VAT, gaps bil-taxxa tal-kumpanija, mbagħad fil-ħames post għandna wkoll il-progressività dejjem tonqos tas sistemi fiskali u dan ifisser li e, is-seta biex ngħidu hekk tat-taxxa qiegħda kull ma jmur tonqos. U mbagħad nispiċċaw bżida fl-inugwaljanza. Għaldaqstant aħna nipproponu fid-dokument tagħna apparti l-kriterji attwali kollha li nintroduċu wkoll eh, sustainability oriented criteria. Aħna kontenta ħafna li l-opinjoni tagħna fuq din it-tip ta' valwazzjoni hija riflessa fir-rapport Monti u li l-kunċett tal-erba pilastri ta' sostenibilità kif proponejna jinstabu fir-rapport. Għadin nitkellmu dwar sostenibilità ekonomika, soċjali, ambjentali u anki istituzzjonali. U għadin nisħu li sostenibilità istituzzjonali hija importantissima li xmina jqafas b'saħħtu ma jkunx hemm possibilità biex wieħed jiġbor biżejjed taxxi u għal daqstant il-pilastru istituzzjonali l-aktar ħaġa importanti dwar sostenibilità ekonomika. Hawn dan joħodna f'livell ieħor mhux qegħdin nitkellmu dwar tkabbir kwantitattiv hawnhekk, qegħdin nitkellmu dwar dak kwalitattiv, eh, tkabbir intelligenti, qegħdin nitkellmu dwar sostenibilità fiskali. Programmi ta' nfiq tal-gvernijiet, il-welfare ekonomiku. U dwar sostenibilità soċjali qegħdin nitkellmu dwar koeżjoni, inklużjoni, mobilità, il-benessri u kwalità tal-ħajja dak kollu li jissemma insomma fl-istrateġija 2020 dwar sostenibilità ambientali. Hawnhekk eh, dawn it-tip ta' taxxi jistgħu jgħinu biex innaqsu t-tniġġis tal-arja xi ħaġa lis-saħħa, l-innovazzjoni ħadra u l-enerġija rinnovabbli. Fil-qasam ta' sostenibilità istituzzjonali, għal darboħra nixtieq nisħaq li mhux qegħdin nitkellmu biss dwar l-istituzzjoni ta' hawnhekk, però anke dwar ir-regoli meħtieġa biex nagħmlu setup qegħdin nitkellmu dwar armonizzazzjoni orizzontali. Qegħdin nitkellmu dwar non-interferenza fiskali u d-distribuzzjoni ġusta tal-piżijiet finanzjarji fost l-Istati membri. Għalfejn, nużaw ċerti taxxi allura bħala riżorsi propri. Hemm ċerti joqsma li ma jistawx ikunu ġestiti fuq livell nazzjonali, għandna problema ta' mobilità tal-base subjects ukoll, dan huwa l-ewwel punt, it-tieni net jeżistu wkoll esternalitajiet trasconfinali, xi ħaġa li ma nistgħux nindirizzaw fuq livell nazzjonali. Mbagħad hemm ukoll il-possibilità li nistgħu nsibu soluzzjoni għal free riders. U r-rabanet xi ħaġa li semmiet diġà llum bħala djufija ta' sistema attuali, nistgħu nevitaw il-kalkolu tan net positions tal-istati membri li ju għalli xi tipi ta' taxxi huma diffiċli biex jiġu rintraċċati fl-Unjoni Ewropea. Huwa diffiċli li wieħed jikkalkola n-net position tal-Istati membri. Uh, looking at... Uh, Jekk inħarsu lejn ir-rapport, nistaw naraw il-parti l-iktar innovattiva, il-rapport isemmi ċertu alternativi li ġew analizzati u hemm proposta li jrid ikun hemm dawn l-affarijiet kollha flimkien u mhux riżorsi bbażati fuq it-taxxa biss. U ħarisna lejn dawk il-kandidati li ġew ehm, evalwati. U eh, bil-vojt li għanna bħalissa għanna il-CCCTB, il-taxxa tal-karbonju, eh, tat tittirietu u anki il-taxxa tal-karbonju. Meta nitkellmu fuq il-CCTB, jew CCTB, l-implementazzjoni taħħa jista' jwassal għal ninneħu dan il-voj ta' sostenabilità. Billi konnem taxxi indirettament u dan jista' jwasar għal tnaqqis fil-taxxa ta' l-impjiegi. Tista' wkoll tejn biex insolvu l-problema tal-konformità ta' taxxa u l-frodi ta' taxxa biex niġildu l-frodi u l-ippjanar aggressiv ta' taxxa. Aħna wkoll għamilna eh, riċerka tal-potenzjal tas-CCCTB doppja u tripla fejn qed inħarsu lejn riżorsi l-GNI tistgħu taraw fir-riżultati hawnhekk fuq ir-riżorsi għabbażi tal-VAT. Kun is cctb jistgħu ibidlu dan kollu ma' ta' parti ċipru u s-sitwazzjoni ta' CCTB hija l-istess hawnhekk eh, ċipru ma tkunx tista' tiġġenera biżejjed eh, bażi tat-taxxa. Imbagħad ngħid aħna rridu nitkellmu wkoll fuq il-bidla parzjali għaliex l-ebda stat membru ma jkun jista' jiġbor biżejjed taxxa biex jibiddel eh, ġennaj. Issa fuq it-taxxa ta' transazzjoni finanzjarja għandar hawnhekk jista' jkun hemm integrazzjoni tal-kompetizzjoni tat-taxxa u jżid anki l-rwol tal-taxxa korretta fl-Unjoni Ewropea u jista' jgħin ukoll eh, l-evażjoni, jiġilet l-evażjoni tat-taxxa u l-frodi fit-taxxa. Issa jekk inħarsu lejn il-potenzjal ta' dħul tal-FTT, jekk nużawa kooperazzjoni, Eh, tista tbiddel ir-riżorsi għabbażi tal-VAT. U din tkun possibbli għal 8 stati membri fit-tieni varjant għal 12 stat membru imbagħad qed nitkellmu fuq il-GNI għabbażi ta' riżorsi tkun possibbli bisħieħ biss għal Franza u għal Ġermanja. U fil-każ ta' 28 stat membru tkun possibbli għal xi ħames sati membri. Issa meta nħarsu lejn il-taxxa għabbażu tal-karbonju għat tiriet flight ticket tax, Mem xejn fuq l-intensità tal-emissjonijiet tal-karbonju fil-taxxa tal-biljetti tal-ajru, eh, ħafna mill-istati membri qed japplikaw din it-taxxa, nofs l-istati membri mhumiex japplikaw din it-taxxa, imma mhux skont l-emissjonijiet tal-karbonju. U qed inħarsu wkoll il-kalkoli tal-potenzjal ta' dħul fuq il-taxxa tal-biljet tal-ajru. Qed nipproponu nimponu it-taxxa skont it tunelati tal-emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju. Kif qed taraw hawnhekk il-potenzjal li jista' jkun hemm. Imbagħad fl-aħħar nitkellem fuq it-taxxa tal-karbonju. Aħna wkoll għamilna riċerka ta' taxxa tal-karbonju. Tistgħu taraw il-tħul potenzjali skont il-prezz tal-emissjonijiet tal-karbonju bit-tunnellata. Din il-parti ġifiri qed tiġi riflessa fir-rapport tal-grupp ta' ħidma tal-level oli. Aħna kontenti li qegħdin ħarsu lejn approċċi u modi ta' kif nimplementaw ir rizorsi għabbażi tat-taxxa anke meta nħarsu lejn l-applikazzjonijiet legali Imbagħad xaġa importanti wkoll hija li niprofaw nsibu r-rabta bejn it-tħul u l-nefqa eh, eh, tal-Unjoni Ewropea dejjem fil-qasam tal-prodotti pubbliċi u l-valur miżjut Ewropew bħala kondizjoni importanti biex ikun hemm riforma ehm, abbażata fuq is-sostenibilità fis-sistema tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Merci madame. Merci pour la Grazie. Kenna analiżi verament interessanti u ta' ħafna informazzjoni Twar il-rizorsi li għanna bżon biex nikkoordinaw il-prassi bejn l-istati membri. Issa. Nistaw inkomplu għal-iskambju ta' opinjonijiet jina naddil l-kelma issa l-kollegi tana dawk li jixtiequ jitkellmu. Nitlobkom iżommu fil-qosor, iżommu eh, mal-ħin ta' 3 minuti pala massimu. Biex bekk kulħadd ikun jista' jitkellem l-ewwel kontributur huwa Bireski Gregos nittama illi qed tajjeb dan l-isem il-Senaturi tal-Polonja u anki il-President tal-Komitat Budget u membru tal-Grupp ECR u koll. Grazzi, l-ewwel ħaġa nirringrazzja l-Sur Monti u l-grupp ta' esperti li preżentawlna eh, rapport eh, tant tajjeb. Il-konklużjonijiet ta' dan ir-rapport aħna nistgħu nappoġġaw bi sħiħ, pereżempju, aħna nappoġġaw il-budget bilanċjat tal-Unjoni Ewropea. Hija importanti kif qal il-President. Ma nix bżon eh, l-Unjoni Ewropea tkun klijenta tal-banek. Dan huwa importanti fil-prinċipju u anki tajjeb li nħarsu lejn l-idea li nirristrutturaw u nissimplifikaw jiġifieri nagħmlu l-budget iktar ċar għall-Unjoni Ewropea. Din l-idea irridu nimxu magħha. Speċjalment li nneħħu il rebates min-naħa ta' dħul tal-budget. Jiena naħseb illi partijiet minn dan ir-rapport eh, għandhom uh, bżonn ta' iktar analizi. Meta anki nħarsu lejn l-aspetti tal-attività ekonomika u l-intreprenditori illi qed jinjelmu fl-Unjoni Ewropea, speċjalment ma nitkellmu fuq it-taxxa tal-karbonju. Din tittiġi analizzata meta nħarsu jgħam anke mill-kompetitività eh, fl-intraprizi għall-intraprizi Ewropew. Din il-kompetitività jista' jkollha impatt fuq it dħul tagħna għall-budget Ewropew. Jiġifieri l-affarijiet iridu jiġu analizzati tajjeb. Nixtieq nifoka wkoll fuq il-riċerka għal tħul ġdid għal budget Għanzi, preferi anki nifoka fuq il-taxxa ta' tranzazzjonijiet finanzjarji, xi ħaġa iktar faċli li tintroduċija u iktar ġusta wkoll meta inqisu il-pajjiżi differenti. li għanna fl-Unjoni Ewropea. Minnaħa ta' nef għambad għanna it-trattat tal-Unjoni Ewropea li jitlob illi ċertu politiki jiġu iffinanzjati. Jiġifiri, minn dan il-lat il-, -lat, il il-budget huwa wis ristret mhuwiex flessibbli biżejjed u allura nappoġġa mal-idea tar-rapport illi nippruvaw eh, nġibu riforma għal politika komuni tal-agrikoltura u anki politika ta' politiki tagħna li jitkellmu l-huma marbutin ma' nefqa ta' dan il-budget. Grazzi ħafna sur President. Grazzi. Issa, Naddi l-kelma l-Karol Fidler, Vice President tal-Kumitat tal-Budget. fil-Kamra ta' Deputati fiċ Republika Ċeka u membru indipendenti. Lodwa tajba lil kulħadd u grazzi tal-li għaddejtu l-kelma. Mela, jiena ħadd nota tal-preżentazzjonijiet kollha u rajt kontradizzjoni f'dak li smajt. Naħseb is-sur is-sur Artwi għal illi il-qsim tal-dazzi tal-dwana qed jonqos u enfasi ikbar fuq il rispett lejn il-politiki ambientali. U anke l-fatt illi il-politika eh, industrijali tittimxi mal-prinċipji ambientali wkoll. Issa, il-problema illi qed nara jiena hija illi ħafna prodotti mhux Ewropej li qed jaslu fil-suq Ewropew tagħna u is-swieqi fil-bqija tad-dinja għandhom vantaġġ kompetittiv għaliex huma ma jridux jirrispettaw ir-regoli tagħna. Issa, jiena ġej minn mill-qasam fejn nipproduċu l-azzar fir-Repubblika Ċeka u nara n-nies li jaqblu miegħi fil-fatt qed nitkellem speċjalment anki fil-qasam tal-azzar li ġej miċ-Ċina meta ninsistu fuq il-konsiderazzjonijiet ambientali hija xaġa tajba ħafna. Imma l-imsieħba kummerċali tagħna wkoll iridu jirrispettaw dawn ir-regoli jekk iridu ibieħu fis-suq tagħna wkoll. Naħseb illi l-aħjar ħaġa li nagħmlu huwa li nipproteġu ruħna billi jkun hemm ċertu dazzi doganali. għal ġaħna jek qed ngħidu illi mhux qed ngħidu li ma rridux nirrispettaw ir-regoli ambjentali, aħna nixtiequ li jkun hemm miżuri għali u ma nasibx l-Unjoni Ewropea qed tagħmel ix-xogħol tagħha tajjeb mhux qed tiddefendi s u uniku tagħha. Aħna fil-bidu smajna illi id-dazzi ta' dwana Eh, fil-tħul tal-budget Ewropew qed jonqsu. Allura din tkun opportunità li nżidu dawn id-dazzi, dan it-tħul, ħafna ħafna negozji Ewropej ukoll isiru ħafna iktar kompetittivi b'dan il-mod. Smajna wkoll illi għandna problema ta' qatt fl-Ewropa. Kif ukoll qed naraw żieda malajr ta' produttività Allura għanna ħafna qas u laqas ta' rizorsi umani u dan jfisser illi l-amministrazzjoni mhijiex qiegħda ehm, ġib riżultati biżejjed. Grazzi ħafna. Semmejt l-eżempju ta' l-azzar. L-Unjoni Ewropea żgur li trid ħares lejn il-politika tal-kummerċ u nitnaraw anke l-Amerikani qegħdin jintroduċu taxxi ta' 200%. U aħna U għahna it-taxxa ta' 20%. mija xi ħaġa nridu naħsbu fuqha. Issa Isabel Toma, parlament, membru tal-Parlament Ewropew mill-SND. Grazzi ħafna President, nirringrazzja lill membri kollha tal-grupp ta' Monti tal-li tawna din l-opportunità illi nippruvaw inkisru din il-problema li għanna fis sistema eh, Nitkellmu fuq il-rebates u hemm anki l-kwistjoni tal kif qed nużaw l-istrumenti finanzjarji bħalissa. Dan huwa punt illi inti semmejt ħafna drabi sur President. Imbagħad problema oħra hija illi s-sistema tagħna qiegħda eh, tmur kontra l-ispirtu tat trattati. Sur la masur semmija din. Il-trattati tal-Unjoni Ewropea għandhom eh, għandhom ġi rispettati li aħna rridu nagħmlu l-aħjar mit-dħul tagħna. U hemm dawk il-kontribuzzjonijiet U allura aħna qegħdin eh, dawn il-problemi budgetarji kull sena. L-istati membri għedin jinqabdu b'din l-ideja illi jipprovaw jintroduċu jew jiddeċidu jekk hux naqsu il-budget il-kontribuzzjoni lejn il-budget Ewropew fil-fatt. Jiena ħad għas nisma minn ta' kummissarju, sfortunatament ma duċa hawnhekk, imma il-kummissarju der illi huwa impenjat illi eh, natu għamantajib tajjeb ta' rizorsi u anki norjentaw il-politiki tat-taxxa tagħna b'tali mod illi inħarsu lejn il-loqsma tal-klima u tal-ambjent. Naħseb hawnhekk huwa importanti wkoll illi nimpenjaw ruħna fl-investimenti tal-tranzizzjoni eh, ambjentali. Jina naqbel ma dak laqal il-kollega mir repubblika Ċeka fil-Parlament Ewropew aħna adottajna eh, l-arranġament ta' frontieri għaliex għalxejn m'għandniex għalfejn it-taxxa tal-karbonju tiġi mħalsa biss mill-Ewropej u mbagħad tipattu għalih anke fil-qasam tal-kompetittività. U allura din it-taxxa għandha tiġi imposta wkoll fuq ċertu importazzjoni eh, li tuża l-karbonju. Jiena wkoll naqbel li jkollna eh, taxxa ta' tranzazzjoni finanzjarja biex innaqsu ir-riskju ta' spekulazzjoni ambientali u imma importanti li konna taxxa ġusta kif qalu l-esperti tagħna. L-importanti huwa wkoll li l ġustizzja fit-taxxa eh, nimxu magħha dan din hija l-qalba tal-miri tagħna. Importanti l-affarijiet nagħmluhom ċari il-kumpaniji multinazzjonali llum li qed jagħmlu l-ikbar profit qegħdin iħallsu l-inqas fit-taxxi u għadin jikontribwixxu l-inqas fil-fatt. Qed nitkellmu fuq 0.005% li tiġi ħalsa mill-Apple fl-Irlanda u din kienet xi ħaġa li ġiet indirizzata mill-Kummissjoni ħadu azzjoni fuqha fil-fatt. Nasab li għamilna progress dan fis-CCTV, eh, imma irridu nħarsa lejn l-ikbar kwistjoni madwar id-dinja jiġifieri lassi intangibli u anki ir-rati. Nasab dan huwa l-unika mod kif innaqsu anki social dumping. Nixtieq sem żewġ punti. Lew ħaġa fuq is-solidarjetà sur la masur inti naħseb qed tajjeb illi meta nitkellmu fuq l-integrazzjoni tal-politiki eżistenti, naħseb illi nistaw nkunu effiċenti fit qasam ta' sussidjarjetà, imma anki politiki oħrajn, pereżempju hemm l-inizjattivi li għandna fuq il-qatt fost iż-żgħażagħ u l-pjan ta' irkupru ekonomiku, pjan Juncker jiġifieri fejn ma tkunx possibbli illi jkollna dan il-prinċipju ta' sussidjarjetà li jiġi applikat. U naħseb eh, tajjeb ngħidu li diffiċli iva fil-Parlament, imma importanti illi najdu illi mhux dejjem nkunu nistgħu nagħmlu redeployment tal-fondi, nafu li l-flus ħarġu mill-riċerka u l-iżvilupp, pereżempju, biex nagħtu l-fondi fil-miżuri tal-refuġjati u anki flus minn oqsma oħra u nafu kol l-ammonti li huma marbuta mal-iskerament tal-budget. Jien nider li speċjali l-ħin ħani għafawnek, grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Toma, għal-għanna messur ħajkollu jitlaq. Allura għandi l-kelma li lu issa sabiex ikun jista jatina l-kommenti minna ħatijaw u jati reazzjoni għal dak li prezentawna l-esperti kif ukoll il-kommenti li saru mill-ewwel round ta' membri li tkellmu. Mela, grazzi ħafna sur President u grazzi ħafna lil kellima kollha xi kummenti żgħar u reazzjonijiet xtaqt nwieġa banka xi mistoqsijiet. Mela, l-ewwel ħaġa rridu nħarsu kol lejn il-kalendarju, il l-iskeda. Ħajkonna bizzejiet ħin biex namlu studji kif għal fil-fat sur Breski. U anki aħna konna nistaw morru l-ura l-indjarna niddiskutu bejnietna fil konsello kol mal-ministri tal-finanzi għaliex fil-fatt kif qal sur Oettinger, Kummissarju Oettinger, eh, aħna rridu kunu lessi sabiex ir-reformi kollha li nistgħu naqblu fuqhom jistgħu jiġu implementati fl-istess ħin mal-MFF illi illi mis, il-qafas finanzjarju multinwali, ġifiri dak tal mill-2020. It-tieni rridu nagħmlu distinzjoni u fil-fatt il-grupp ta' livell li għamel dan nitkellmu fuq tħul ġdid li jista' jkun hemm għal budget tal-2017 u anki sorsi ta' tħul illi jistaw jiġu użati biex nifinanzjaw il-kooperazzjoni imtejba. Sissa ma kenniex wis eh, eh, risorsi li kellhom bżonn ta' wis finanzjament imma fil-proġetti illi diġa ġew mnedija jew ġew diskussi fuq livell tal-Kunsill hemm ċertu proġetti li jista' jkunu iktar għalijin. Per eżempju, il-taxxa tal-transazzjoni ta finanzjarja kif għalet is-sinjura Toma, uh, per eżempju, jekk din it-taxxa isseħ, naħseb tkun iktar adekwata li jkollna l-fondi tal-kooperazzjoni imtejba. Id-drittijiet tal-ECB din xaġa li għandha tiġi użata aktar għal proġetti li għandhom maċaqsmu maż-żona euro. U naħseb ukoll illi inħarsu lejn dak li jista' jsir mhux qed ngħid fuq affarijiet li jista' jsiru immedjatament, imma dak li jista' jsiru forsi fi żmien tliet snin u dak li għandhom bżonn iktar żmien. L-idea tiegħi personali u mhux bil-forsi l-idea tal-grupp tal-livell hija li s-CCCTB il-parti Ewropea ta' taxxa li ġejja mill-armonizzazzjoni tal-bażi ta' taxxa se jkollha bżonn ta' aktar ħin. Dan għaliex aħna għandna bżonn ta' ftejn nittamaw b'unanimità fuq il-bażi ta' taxxa armonizzata li mhux ħaġa bħal rati ta' taxxa, imbagħad irridu niftehmu wkoll fuq liema kemm minn din il-parti ħatmur għal budget Ewropew u qed iħarsu wkoll lejn dak li qed jiġi madwar id-dinja bir-rakkomandazzjonijiet tal-OECD u l-amministrazzjoni ġdida e, Amerikana għaliex huma wkoll interessati ħafna dan is-suġġett. Ma rridux ninsew lanqas illi il-morali fit-taxxa, per eżempju, it-taxxa tal-karbonju, l-ideja mhuwiex li niġġeneraw it-tħul, iktar ma jkunu ta' suċċess li jilħu il-mira morali tagħhom biex jiġifieri naqsu t-nġis, inqas ħajkun hemm tul. Probabilment ħajaddi ċertu żmien qabel ma naqsu l-emissjonijiet ta' dassu ta' karbonju, imma jiddependi mid-dazzi anki tad-dwana u l-budget tal-Unjoni Ewropea, imma bizmin li tamaw illi dawn jibdew jonqsu kif jiġi mbassar. Naħseb dan huwa dak illi l-organizzazzjoni tal-riċerka ħarġet biha, ġifieri tikonna sors ta' dħul diversifikat, mhux sors wieħed. Il-President għamel ukoll referenza għal dħul u l-ħruġ. Aħna ma nixtiequx illi permezz ta' dawn il-proposti il proposti impoġġu l-kumpaniji Ewropej fi żvantaġġ meta mqabla mal-kumpaniji barranin u rridu morru lura għal taxxa tal-karbonju jekk dawn ser itħallsu mill-kumpaniji li jipproduċu dan fl-Unjoni Ewropea mela l-istess ħaġa għandha ssir fuq prodotti li huma importati lejn l-Unjoni Ewropea u li għandhom l-istess livell ta' intensità ta' karbonju. Issa, Apparti dak li qed jintqal in-naħa l-oħra tal-Atlantiku nitkellmu biċ-ċar dwar id-dazzi eh, ta' dwana. Ma nistax naqdu ngħidu li se nżiduhom. U ngħidu li ser indaħlu li dazzi ta' antidumping imma dawk eżistenti ma jistgħux jitneħħew. Qabel ma jħallina għal Anna Mansur, nixtieq insaqsih jekk din il-transazzjoni, il-taxxa dwar transazzjonijiet finanzjari, forsi jekk dan jistax iwassal għal ċaqliq tal-negozji għaliex faċlu ħafna li wieħed iċaqla is-servizzi finanzjari. Sur la mastur ekkat jajdulna eh, dawn l-entitajiet finanzjari ma jena ma naħsibx Il-Kummissjoni għamlet studju eccellenti dwar dan u naħseb illi fis-snin illi ġejjin anke speċjali minħabba il-futur ta' Brexit u relazzjonijiet partikolari li jridu jiġu stabiliti fir rigward tal-finanzjament u l-investiment bejn ir-Renju Unit u l-bqija tal-Ewropa dan ir-regolament jew regolamentazzjoni jew id-deregolamentazzjoni tal-Istati Uniti diffiċli li wieħed ibassar ser jiġri għalhekk dan ser ikun parti mit-tieni ġenerazzjoni ta' riżorsi propri imma dinja dan huwa sempliċement is-sentiment personali tiegħi. Grazzi lis sur Lamassur. Immorru lura issa għal lista ta' kellima. Antonio Mizzjani li huwa membru tal-Kumitat tal-Budget mill-grupp ta' Soċjalisti mid-delegazzjoni Taljana. Il-struttura attwali tal-budget Ewropew huwa fattur importanti ħafna għal kriżi tal-Unjoni. Il-futur tal-budget huwa importanti ħafna wkoll għatnedija mill-ġdid ta' dan il-proġett Ewropew. U għalhekk ir-rapport Monti huwa punt tatlu interessanti ħafna. Jiena naħseb li nistgħu naqblu miegħu. Il-kritika li qed issir fuq il-bilanċ, fuq il-budget attwali qed jisemmew u mhux ħanerġa' nirrepetihom. Nixtieq nitkellem dwar il-proposti li naħseb li huma iktar relevanti mir-rapport ta' Sur Monti. Naqblu malan illi inżidu il pist ta' rizorsi propji f'dak għandu xaqsa ma' trasferiment skont idħul nazjonali u naqbel u koll illi naqdu dawn il-rizorsi propji ma' ma l-intervenzjoni li jsiru fuq level komunitarju, per eżempju, fostom il-koordinament fiskali. U anke għadda kollu li għandu x'jaqsam mal-Unjoni tal-Enerġija, Ambjent, ġlieda kontra it-tibdil fil-klima ħassejt illi il-proposti li ġew prezentati kienu interessanti ħafna anke f'dak għandu x'jaqsam mar riżorsi propri ekoloġiċi. Naseb li importanti ħafna li jinneħħu il-mekkanizmi korrettivi li mhumiex trasparenti biżejjed li ġew introdotti matul is-snin anke fuq il-kwistjoni ta' prinċipju ta' sussidjarjetà meta wieħed jiġi biex ifassal il-budget u l-idea ta' budget li jista' ikun differenti meta imqabbel ma' l-aspetti li fih jista' jintervjeni l-budget Ewropew. Għalhekk inħoss illi huwa importanti ħafna li għandu jkun hemm il-konsens ta' ċittadini Ewropej fuq din il-kwistjoni ta' indikazzjonijiet ġodda biex jiġu evalwati aħjar l-ispejjeż u l-benefiċċji u il-kem ser nifrankaw fuq livell komunitarju. Irridu naraw kif ħannelbu din il-kwistjoni ta' net balance approach li qed jiġi użat bħalissa li jaffetwa il-mod li bieħ ta' dini jinterpretaw il-budget Ewropew. Kommenti tal-aħħar jekk lantana huwa illi innedu l proġett komunitarju tal-Unjoni Ewropea, is-suġġett ta' tkabbir notevoli tal-budget stess li huwa wieħed fil-mija tal-GNI u għalek huwa irrelevanti f'dak għandu xaqsam mal impatt fuq l-ekonomija, is-suġġett ta' tkabbir fil-volum tal-budget ma jistax ikun tabu dan is-suġġett. Irrid ikun hemm ovvjament għan ta' neutralità fiskali u rispett il-prinċipju sussidjarjetà iżda ma nistawx instaħħu l-proġett Ewropew jekk ikollna budget daqstant limitat. Dan ma jfissirx illi ċittadini ikollhom iktar bżijiet fuqhom għax kif tafu jekk wieħed jagħmel dawn it-tibdiliet fl-ekonomija ta' skala jista' wasal anke għal roħs. Issa il-suġġetti li huma obbligatorji li ser jiġu użati bħala għodda li fihom ser jiġu miksuba riżorsi propri ġodda L-aħħar punt u nala iktar involviment tal-Parlamenti Nazzjonali b'mod informali, b'mod kostanti fl tal-budget Ewropew li ġie suġġerit anke f'għadha mill-introduzzjonijiet mhix biss xi ħaġa li eh, naqblu magħha imma xi ħaġa meħtieġa u għandha tiġi implementata. Grazzi ngħaddu issa l mikrofonu għal Norbert Bachmann illi huwa membru tal-Bundestag u anke membru tal-Kumitat tal-Budget, membru tal-Grupp CDU-CSU, is-Sur Bakman. Grazzi tassew, Sur President. Jena nixtieq niċċara punt partikolari f'dak li għandu x'jaqsam ma' riżorsi propji. Li forsi jista' jgħin biex nifmuha aħjar. Intom semmejtu il-ħtieġa ta' iktar koordinazzjoni bejn il-livell nazzjonali u il-finanzjament Ewropew biex ma naħlux il-flus ta' ċittadini tagħna u nieħdu l-eżempju tal-EEAS. Naħseb li hemmhekk ħadna approċċ li jagħmel sens. Iżda issa hemm ċertu dubi għax il-Parlament Nazzjonali ma approvawx dan. U mhux neċessarjament użaw e, tfaddi li seta jinkiseb minn dan il-proġett u għalek qed jitpoġġa dubju fuq kem tassew kien proġett ta' suċċess. Issa fuq li zommu l-skeletru tal-MFF, jġifiri li nippjanaw nipjanaw seba snin bil-qoddim. Fl-istess ħin qed tgħidu li jista' ikun hemm problemi li jistaw iqumu bħal per eżempju kustjonijiet ta' immigrazzjoni. U intom semmejtu illi fil-passat dan ma ġiex indirizzat fil-qafas innifsu, anzi barra dan il-qafas li kunġi stabilit, iżda dan m'għandux jiġri fil-futur għax dawn l-avvenimenti ser jirġgħu jiġru fil-futur u naħseb illi minajr dubju se jkollna xi tip ta' sistema li bija nindirizzaw dan. Jew kella ser ninjoraw din l-struttura ta' seba snin u namlu struttura ta' sena jew sentejn biex ikollna struttura iktar flessibbli. Apparti minn hekk, semmejtu u kol ċertu oqsma fejn hemm bżonn li nifukaw fuq l-istabilità finanzjarja. L-Stati membri kollha 28 stat membru irrid anke jagħmel tajjeb għal spejjeż taż-żona euro ħadd ma kontradixxa dan, il-Kummissjoni Ewropea qed tagħmel proposti dwar kif nistgħu nofqu iktar flus. Iżda mhumiex lesti li jitolbu konformità stretta ma' trattat u ma' dawn ir-regoli din hija xi ħaġa li tista' tħalli impatt fuq il kredibilta tal-istituzzjonijiet Ewropej huwa biss jekk ikollna dik il-fiduċja li jkun possibbli li insidu il-fiduċja fil-istituzzjonijiet Ewropej. Grazzi tassew Gerard Depri, issa membru tal-Kumitat tal-Baġit fil-Parlament Ewropew li huwa wkoll co-rapporter dwar ir-riżorsi propji. Grazzi tassew, Sur President. Malajr. nixtieq intenni li nifraħ li grupp Monti u li l-kellima li smajna aktar kmieni. Għalix dak li għalulna kien interessanti ħafna u kien hemm ħafna dettalji tekniċi u kol. Mux se tkunu sorprizi jiena il-rapporter fuq l-introduzzjoni ta' sistema ġida dwar il-rizorsi propji, kif tafu għalhekk jiena favur din it-tip ta' sistema. U favur anke rebates. E, u dawn il-fondi li rajna li jinħolqu l-barra mill-budget Ewropew. Dan kollu wassal għal situazzjoni mhux mixtieqa. Għandna bżonn strument li jgħinna niffinanzjaw l-Unjoni Ewropea u strumenti Ewropej għaliex il-budget Ewropew qiegħed hemmhekk biex jgħinna nilħu l-għanijiet tagħna fuq l-affarijiet li mistennija nilħu riżultati dwarhom. Jiena għandi fiduċja sħiħa u ninsab ċert illi ħafna mill-kellima u ma konxi ta' dan ma, ma nix sovranità fuq il-budget meta nitkellmu dwar ir rizorsi propri u l-MFF dawn huma deċiżjonijiet li jittieħdu mill-gvernijiet b'mod unanimu u għalhekk mill-Parlamenti Nazzjonali. Aħna rridu li jkollna diskussjoni dettaljata mal-Parlamenti Nazzjonali fuq numru ta' suġġetti u nixtieq insemmi uħut minnhom hawnhekk. Għaliex il-proposta li qed inresqu aħna fuq il-sistema ġdida ta' riżorsi propi, dan se tkun suġġett sinifikanti. Kien hemm insemma wkoll illi forsi nistgħu naqblu illi 50% tal-rizorsi budgetari tal-Unjoni Ewropea jiġu minn rizorsi propi u l kontribuzzjonijiet nazzjonali għal-budget ma jkunux iktar minn 50%. Dan huwa għan li forsi kulħadd jista' jaqbel miegħu. Kif qal ukoll il-President aktar kmini li rwol illi nillimitaw il-budget Ewropew għal wieħed fil-mija meta mal-GNI din hija regola sagra jew hemm forsi xi tip ta' flessibilità Forsi din hija xi ħaġa li trid tibqa' fis-seħħ għal dejjem. L-esperti qablu wkoll illi dan ma nistawx jiġi bbażat fuq rizors wieħed, irid ikun hemm numru ta' rizorsi għal bosta raġunijiet. L-ewwel net għax ċertu riżorsi mhux se jkollhom l-istess impatt fuq l-istati membri kollha, kif qalu l-esperti, u t-tieni net kif qal is-sur la massur hemm xi taxxi li jispiċċaw jiġu eliminati skont jekk ikunux ta' suċċess jew le, kif qal is-sur partwi ukoll. Aħna nixtiequ li jkollna varjetà ta' riżorsi biex ma jkollniex għalfejn inżidu riżorsi oħra, għalhekk dan se jkun suġġett pjuttost importanti biex infasslu dan il-varjetà tal rizorsi u rrid ikun hemm dibattitu fost eh, il-Parlament Nazzjonali u il-Parlament Ewropew biex naraw x'ser ikun x'ser ikunu dawn il-varjetà tal rizorsi Imbagħad Taħt li ma termini għanna introduċu dawn alternattivi tal-rizorsi, il-Kommissjoni tittamil proposti tagħha bejn issa u l-ħar tas-sena fuq il- qafas finanzarju annuali għal seba snin li dan huwa qed ipoġġi nataħ ċertu pressjoni għax ma nkunux flessibbli u ma nistgħux inwiġbu għal ċertu sfidi. Issa, Brexit, jekk ser jiġri Brexit, jekk ser jiġri ser jintilfu 10 biljun fitħul. Dawk huma il-figuri li qed jissemmew bħalissa. Hemm żewġ modi li bihom nistgħu nindirizzaw dan il-tnaqqis, jew innaqsu l-isfejjes, innaqsu l-infiq, din ma tkunx l-għażla tiegħi kieku, jew anke nikkontribwixxu aktar 10 biljuni jinkludu l-infiq ukoll kol 7 biljun li mhux ħajintefqu fir-Renju Unit imma xorta se jkun hemm 10 biljun inqas fil-budget Ewropew. Issa, ħanassumu li ħnamlu tajjeb għal-jom permezz ta' pakket ġdid ta' rizorsi propi biex ma jkollniex għalfejn inżidu il-kontribuzzjonijiet tal-Istati membri. Dan ikollu impatt immedjat fuq is-sitwazzjoni budġetarja tal-Istati membri. U fl-aħħar u nikkonkludi fuq dan il-punt. Ir-risorsi addizzjonali li jistaw ikunu pjuttost importanti. Il-Parlament Nazzjonali jaqblu illi ir-risorsi li jkunu ġejjin minn politika partikolari bħal pereżempju politika tal-kompetizzjoni u r-rispett lejn ir-regola ta' kompetizzjoni għandna ċertu miżati li huma implementati wara sentenza tal-qrati Ewropej. Taħsbu li jagħmel sens illi idħul minn dawn il-miżati li huma riżultat ta' politika Ewropea forsi dawn il-miżati għandhom imorru lura għal budget Ewropew, imorru f'livell Ewropew, bħal pereżempju sistema ta' privatizzazzjoni, il-sistema ETIAS pereżempju rridu jisiru pagamenti f'din is-sistema, din is-sistema se tiġi tmexxija eh, b'dan il-mod allura mill-Unjoni Ewropea allura dawn il-miżati għandu morru fil-budget Ewropew. Kull darba illi politika partikolari Ewropeja tiġġenera tħul li għandu jmur lejn budget Ewropew bħala riżors addizzjonali, forsi nistaw nikkonsidrawa din il-ħaġa għaliex hemm bżonn illi nirċivu tħoġibiet għal dawn l-affarijiet. Grazzi tassew issa nisimaw minn Parlament Pollak eh, delegat li immexxi l-Kwota tal-Finanzi. Grazzi tassew, grazzi ta' din l-opportunità li qed tatuni biex nipparteċipa f'din id-diskussjoni ta' stant interessanti li turi kemm għamel xogħol dan il-Parlament. U anke il-grupp ta' livell oli. Nixtieq nawgura u nifraħ lis sur Monti tal-ħidma sfiqa tagħhom. Hemm bosta aspetti tal-konklużjonijiet tal-rapport li għandhom jiġu appoġġati, per eżempju li neliminaw ir-rebates. Dan huwa importanti ħafna għas sistema ta' dħul li għanna fl-Unjoni Ewropea li konna sistema komprensiva. Iċ-ċittadini Ewropej jixtiequ jkunu jafu kif jisir, kif jitfassal il-budget. Il-budget dan huwa dokument essenzjali u għalhekk irid ikun iktar trasparenti. Issa, meta qed infittxu dawn risorsi alternattivi ta' dħul, irridu naħsbu ukoll fi prinċipji bażiċi. It-taxxa dwar it-tranzazzjonijiet finanzjarji hija forsi xi ħaġa li nistgħu naħsbu fiha. L-idea ta' taxxa fuq il-karbonju hija xi ħaġa li teħtieġ iktar analiżi dettaljata. Hija kwistjoni wkoll tal-kompetittività tal-ekonomija Ewropea kollha kemm Il-President tagħna illum semma wkoll is-solidarjetà li hija il-benniena tal-Unjoni Ewropea u ċ-ċittadini Ewropej għadhom edin jaraw standards differenti u livelli differenti ta' żvilupp. L-ekonomija pollakka, per eżempju, tiddependi ħafna fuq il-karbonju bħala sors ta' enerġija. Jekk serġ nimbuttaw kwalunkwe alternativa politika, dan jista' jaħdem kontrina. Għaliex jekk namlu xi jekk nimponu politika partikolari fuq pajjiż partikolari, mela dak il-pajjiż ħaj jipprova jiġi rebate, u allura dan imur kontra l-politika tagħna li ma jkunx hemm rebate. Meta aħna nażlu dawn is-soluzzjonijiet is-soluzzjonijiet ambjentali għandna bżonn l-involviment ta' pajjiżi terzi wkoll u dawn nistgħu nikzbuħ billi inqisu il possibilta li nintroduċu eh, dazzi doganali imma kif għal sur la masur irridu noqogħdu attenti. Grazzi tassew it-taxxa fuq il-karbonju fuq il-frontieri esterni per eżempju. Dinja u koll tip ta' taxxa doganali François Mark, illi huwa senatur minn Franza, membru tal-grupp ta' Soċjalisti u membru tal-Kumitat dwar il-Finanzi. Grazzi tassew, grazzi Sur President, nixtieq nirringrazzja il-kellima kollha illi għalurna dwar il-kontenu informawna dwar dan ir rapport tal-esperti. Kienet xi ħaġa interessanti li nisimgħu l-osservazzjonijiet tagħhom b'mod partikolari il-konsens li smajna dwar id-dijanjosi, il-roadmap għal-futur, id-dikjarazzjoni li jkun hemm ukoll ħtieġa ta' riforma għas-sistema Ewropea. Iżda mid-dikjarazzjoni għall-implementazzjoni għandna triq twila u ħafna dubji ukoll. U mistoqsijiet. Nifhem l-idea li l-Ewropa tagħmel iktar binqas u li nifrankaw il-fus fuq livell nazzjonali, naħseb li din hija xi ħaġa li aħna nilqawha. Iżda li jkun hemm dawn il-fondi għal proġetti ta' valur miżjud ma nafx eżattament dan xi fisser għal budget Ewropew u fejn ser jiġu frankati dawn il-flus, dan irid jiġi spjegat aħjar. Issa, wieħed mitħassib illi qed nisimgħu qed nisimgħu wkoll wieħed ikun jista' ibbassar se jkunu l-kontribuzzjonijiet nazzjonali. Fi Franza fl-2013 kellna żewġ biljun euro iktar minn dak li ġej imbassar fi snin oħra biljun inqas daqqa nolqtu u daqqa ma nolqtux b'dan it-bassir. Din hija kwistjoni ta' prevedibilta. Dan huwa wieħed mill-anijiet ikun iktar faċli għall-istati membri li jippjanaw. Issa, fuq il- il-rebates Istemma ċarotant illi irridu nkunu aħna f'pożizzjoni li nistgħu nispjegaw aħjar għalfejn l-azzjoni konġunta fuq livell Ewropew hija xi ħaġa leġittima. Il-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew biħsibhom jaħdmu fuq dan fl-2017 ma nafux eżattament x'inhuma dawn l-indikaturi li jistgħu jgħinuna inwettqu din l-analiżi u anke inres u raġunijiet differenti għalfejn nistgħu li nistgħu nużaw biex nikkonvinċu l pubbliku illi il-budget Ewropew għandu għan utli. Eh, nindirizza l-mistoqsija sal-istur kalfina xistur la mastur tela. Il-rapport dwar il-reżorsi propri li ma jagħmilx referenza għal taxxa jew levi fuq it-trasport ta' l-art u it-tolls fuq it-toroq li jaqgħu ukoll taħt id-direttiva Ewropea u anke it-taxxa fuq il-biljetti tal-ajruplani għalfejn dawn l-alternattivi tħallew barra hemm xi raġuni teknika jew forsi hemm xi konsiderazzjonijiet politiċi peress li forsi ma dejjem jinżlu tajjeb. Dwar il-predittabilità Kien hemm xi distorsjoni bej l-impenni u l-pagamenti. Il-kontribuzzjonijiet tal-pajjiżi huma bbażati fuq il-pagamenti. Il-budget Ewropew li nivvotaw għalih kull sena hija xi ħaġa marbuta mal-impenji wieħed 57 biljun għall-impenji fl-2017 il-pagamenti huma madwar 130 biljun u dak li qegħdin naraw aħna huwa li l-istati membri ma jaddux il-pagamenti. Dan bħal ċerti programmi li ma jkunux meċin tajjeb. U jina nirrikorri għal membri parlamentari nazzjonali. Hemm ċerti stati membri li għandhom problemi, is-sussidji tas-soltu jkunu b'mod ta' kofinanzjament. Jina nixtieq nkun naf jekk hemmx problema ta' kofinanzjament fl-Istati membri, forsi b'riżultat tal-komplessità tal-proċeduri ta' tendering tal-Unjoni Ewropea. Qegħdin nistaqsu l-inna nfusna naħna għalfejn dan kollu għaliex il-flus jispiċċaw biex jiġu lura l-Istati membri qed ikollhom flus lura għaliex ma jkunux intefqu biżejjed U bekk ikonna problema għaliex aħna nixtiequ nixprunaw l-investiment. Kull darba li jkollna programm ġdid eh, dan id-dum ma jirranka jkollok effett jew jew, però sur deprej ukoll semmih dan fil-biddu tal-perjodu ta' programmazzjoni ma tantx ikun hemm pagamenti. Lej l-aħħar imbagħad ikun hemm aktar, però nispiċċaw b'ħafna kontijiet li ma jitħallsux bħalma kellna fl-2013-2014. Issa ngħaddi l-kelma lil Vladimir Manka, MP mill-Grupp Soċjalist. Grazzi ħafna, President. Nixtieq nitkellem eh, biex nappoġġa dak li jattinti, inti, id-deficit tal-budget nazzjonali Ħafna pajjiżi. Huwa raġuni għal din il-problema ta' pagamenti tard li qed issemmi l-Kummissjoni. Dan qiegħed joħloq problemi fl-MFFs. Qed ikonna sindki mill-Istati membri jilmentaw li l-flus ma mhix jaslulhom. Is-sistema mhix qed taħdem għaliex ibbażata fuq il tbassir però mhix qed taħdem. Per eżempju, tlet snin iru aħna konna qegħdin nagħmlu pressjoni fuq il-Kunsill edna għandna bżonn aktar għall-Aġenzija Frontex li qed tiddefendi l-frontieri esterni huma stess qalu li urġenti però l-Kunsill qalu le u mbaġraw id-diżastri. Il-Kunsill triplika l-budget imbagħad. Is-sistema ma taħdimx, hemm bżonn li naraw x'namlu biex naħdmu fuq it-Trattat ta' Ruma. Jiena kontent li l-grupp ta' Surmonti għamel dan ix-xogħol, kontent ukoll li sur Kalfin u oħrajn abbozzaw dan id-dokument eh, ta' kwalità. Kontent ukoll li dan id-dokument iqis l-idea li jkun hemm budget ekoloġiku għall-Ewropa. fejn hemm emissjonijiet għandna nintaxxawhom dawk l-emissjonijiet hekk irridu ngħinu lill produtturi tagħna għaliex jekk le jispiċċaw biex jitilfu s-suq. Din hija l-għodda li għandna bżonn biex nimplementaw il-ftehim ta' Pariġi eh, nkunu għadin nejnu l baġit Ewropew, nejnu l-ambjent ukoll l-Ewropej jaħsbu li aħna qegħdin nisirqu l-flejjes mill-budgets nazzjonali, però li ma jirrealizzawx huwa li 94% jmorru lura fl-istati membri jew inkella bnadi oħra bħala għajnuna ta' żvilupp. Is-sur la massur qal li hemm bżonn inkunu aktar effiċjenti, nlaqgħu il-proġetti wkoll. Jekk ikonna politika komuni barranija u ta' sigurta nistaw nifrankaw mid biljun fis-sena eh, f'xirri konġunt u dinja ħaġa eh, kbira, opportunità kbira biex namlu dan hemm bżonn li jkollna budget intelligenti għall-Ewropa. Għanna bżonn budget li n-nies ħossu li qiegħed jagħmel xi ħaġa għalihom. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Sur Mainga. Issa naddu għal tmi mill lista ta, ta, membri prezenti sakemm m'hemmx talbiet oħrajn għal kelma. F'dan il-każ ngħaddi l-kelma lis-Sur Kalfin. Is-Sur Kalfin jista' jirreaġixxi jgħid xi ħaġa dwar dak li qalu l-esperti tagħna iwieġeb il-mistoqsijiet li saru wkoll mill-membri. Merci. L'intervenant e Jorgen Andersen. Grazzi. Se nisimgħu xi ħaġa minn Jürgen Andersen li huwa membru tal-Parlament Zvediż il-Kumitat tal-Finanzi. Huwa parti mill-grupp tal-Moderati, parti mill-PPE. Għandek il-kelma, Sinjur. Mikrofonu għal-kellim. Grazzi, ħafna. Hemm ħafna li jixtiequ jitkellmu. Jiena forsi domt ma prezentajt it-talba tiegħi, però xorta waħda naħseb li huwa xira li nitkellem darba waħda fisem l-Iżvezja. Pajjiż li spiss ikollu pożizzjonijiet differenti mhux se noqgħod nidħol fihom, eh, però Hawnhekk eh, mhux qegħdin nitkellmu dwar il-fatt li aħna kontra l-proġett tal-Unjoni, anzi għalli nawa tassew importanti li nistgħu naħdmu b'dan anke fil-ġejjieni u jkun hemm komunità tajba fl-Unjoni Ewropea li naħdmu flimkien biex insaħħu ir-rwol tal-Unjoni vizavi il-politika mondjali. Dan huwa importanti ħafna u hawnhekk nixtieq ngħid ukoll Meta nitkellmu dwar il-fatt li aħna xettiċi fuq ir-riżorsi propri u li għandna impostazzjoni forsi daqsxejn differenti eh, li kun hemm interessi propri, anzi bil-kontra fil-verità. Xaħat semma l-Svezja, semma l-Svezja bħala eżempju pożittiv eh, f'kuntest mhux daqshekk sabiħ aħna għandna l-ola taxxi fid-dinja. Però jena eh, nejdilkom għoddu attenti mill-li tajdu affarijiet bħal dawn, aħna minkejja li għanna l-olla taxxi fid-dinja, għanna suċċessi gbar. Forsi hemm affarijiet oħrajn li għandhom ikunu eżaminati. Forsi titalmu xi ħaġa mill-eżempju Svediż, għaliex spiss jiġri bil-kontra minn dak li naraw fil-realtà tal-iżvilupp li naraw fid-dinja u fl-Ewropa li dejjem aktar nagħlqu. Ikun hemm dan l-element ta' protezzjoni. Jiena naħseb li huwa importanti. Bil-kontra neżaminaw dan il-ftuħ, il-ftuħ tal-Iżvezja lejn l-iskambju liberu, aktar suq inter, aktar ftuħ ġenerali fejn wieħed jixtieq qassam il-ġid għaliex hemmhekk qiegħed il-qofol l-Iżvezja minn dejjem kellha trasformazzjoni industrijali u stanijiet bis-saħħatek ukoll u dan ngħidu għaliex xi kultant wieħed ikollu l-impressjoni li wieħed jeżaġera eh, meta wieħed jaħseb x'jista' jagħti il-budget komunitarju, pero dan huwa l-1 fil-mija eh, bħala massimu. Eh, ovvjament l-affarijiet komplessi hemm ħafna affarijiet xi kultant taqqas naslu għalih dan il-1 fil-mija, naqdin nitkellmu dwar il-1 mija tal-ekonomija Ewropea hawnhekk. Ma naħsbux li dan il-1 fil-mija jista' jitsolvi l-problemi kollha tagħna, imma affarijiet oħrajn li jridu jaħdmu. Irridu nirriflettu kif nistgħu u tkabbir l-ekonomija nibdew minn isfel. Aktar burokrazija, aktar regoli forsi jiva. Aħna dik is-sistema tagħna, però soluzzjoni mhux din m'hemmx għalfejn qogħdu noħorġu b'taxxi ġodda, aħna rridu niżguraw li n-nies iċ-ċittadini ikunu jistgħu jieħdu benefiċċju minn dak li nagħmlu aħna. U forsi jkollhom inqas biżijiet burokratiċi wkoll. L-aktar għandhom jaċċettaw il-prospettivi li jkun hemm għaliex tkun xi tkun it-taxxa mażula dejjem se jkun hemm xorta waħda sensiela ta' konsegwenzi differenti skont il-pajjiż u din hija xi ħaġa li għandha tkun rispettata għaliex jekk ikun hemm ċert taxxi se jkun hemm effett fuq pajjiż, jekk se jkun hemm taxxa oħra, effett differenti għaliex pajjiżi fl-Ewropa huma differenti u aħna rridu nħarsu din id-differenza. Jiena ma nistax nifhem jekk ikun xem sensiela ta' taxxi li dan jissimplifika s-sistema u ma nifhimx għalfejn ma jkunx hemm interess fi żieda ta' dħul. Iva, semmi aktar flessibilità affarijiet li jiġu riżolti fuq livell ta' unjoni, ikun hemm aktar mezzi biex wieħed jindirizza l-isfidi. Jidher li wieħed irid iżidu l-pis fiskali, dawn huma l-indikazzjonijiet li rajna aktar seta minn livell ċentrali, però mhux minn livell ta' ċittadini imbad u għal daqstant wieħed qed jgħid ħaġa però l-ħsieb huwa xi ħaġa oħra. Jiena naħseb li Iva sabiħ li kulħadd jitkellem ikun hemm ċertu motivazzjonijiet, però hemm ukoll ċertu strutturi Irridu nifmu kif se nkellmuhom liċ ċittadini u bliema mod wieħed jista' joħloq valur miżjud. X'inhu mal-miri tagħna, x'inhu l proġett tal-Unjoni, x'inhu ma x-xogħlijiet tagħna. Fl-opinjoni tiegħi huwa tassew importanti li wieħed jesprimi ruħu biċ-ċar jekon hemm ċerta trasparenza, importanti li jkun hemm proġett tal-Unjoni li jkun favur iċ-ċittadini. Jiena naħseb li din hija xi ħaġa li l-kol kemm aħna nappoġġaw, però mhux dejjem dan jimxi pari passu ma' dak li jingħad u dak li wieħed għandu f'moħħu. Din hija interpretazzjoni minn pożizzjoni personali, però jien konvint li hemm ħafna xi jisir u nittama li nkunu nistgħu nibqgħu maqudin f'dan il-proġett Ewropew b'mod li nsaħħu l-kompetittività Ewropea għaliex din hija xi ħaġa tassew importanti. Jekk terġa' tirranka jirranka tkabbir, anke l-budget jiżdied bħala konsegwenza bl-istess ritmu l-aħjar mod kif wieħed ikollu aktar tħul huwa l pajjiżi kollha jkunu jistgħu jirreġistraw tkabbir għaliex mhux dik hija l-bażi fiskali importanti u għat kabbir li jott u għal għal-taqstan aħna rridu nagħtu każ kabbir u mhux it-taxxi. Grazzi. Mikrofonu għal-President. is Kalfin. Il-parteċipanti kollha fid-diskussjoni nixtieq nirringrazzjahom. Xi xorilu kien eh, konferenza interparlamentari oħra li iddiskutiet kwistjonijiet simili. Ir-rapport għadu ħareġ però. Onestament jien kon sorpriż u llum għandi sensazzjoni pjaċevoli wkoll li jidher li hemm lok landing space biex ngħidu għal tip ta' konsensus li l-budget eh, mhux xi ħaġa sodisfaċenti la għal Parlament Ewropew, Parlamenti Nazzjonali, din mhux ħaġa istituzzjonali, aħna l kem aħna responsabbli biex nagħmlu supervizjoni tal-flejjes tal kontribuenti L-ideja li jissaħħaħ il-budget u aktar trasparenti, effiċjenti, eh, jimxi aħjar ikun aktar flessibbli din hija xi ħaġa li tagħti lok għal aktar diskussjonijiet u eventwalment konsensus fuq x'għandu jinbidel. Aħna fir-rapport tagħna proponejna il-ħsieb bażiku fejn il-budget għandu jinbidel u kif għandu jinbidel. Ovvjament, aħna nkludejna diversi sorsi possibbli ta' tħol xuħut minnhom ġew preżentati bl-analiżi eċċellenti tal-akademiċi u l-esperti illum u smajna wkoll diversi drabi waqt il-ħidma tal-Grupp Monti dawn it-tip ta' prezentazzjonijiet u aħna provajna ninkludu fil-rapport, però il-loġika bażika hija li aħna mhux qegħdin nirranġaw is-sitwazzjoni għadin nipproponu qasam ta' sorsi possibbli ta' dħul kif dawn jistgħu per pereżempju. Din hija xi ħaġa mbagħad li hija suġġetta għal diskussjoni u ovvjament l-aħjar ħaġa hija li wieħed joħloq basket xi ħaġa li taffetwa b'mod ġust lill istati membri differenti u mbagħad dan ikun basket li jis il-ġit li għat jinħoloq fl-Unjoni Ewropea. Aħna dak li għadin niprofaw eh, eh, namlu, ninkludu fil-proposta, għal darboħra. Dawn is-sorsi inkluż fejn għandu jkun hemm pereżempju taxxa eh, fuq it-triq jew inkella ma jkunx hemm. Dawn huma affarijiet li semmew minn xi kellima wkoll. Din hija xi ħaġa li flessibbli dwarha ovvjament. Nistgħu niddiskutu sorsi differenti u kombinazzjonijiet differenti wkoll. Xi mistoqsijiet konkreti li saru. Jiena nixtieq nappoġġa dak li għal għal is-sinjura tani li rridu noħol indikaturi għal benefiċċji u spejjeż biex nibdlu l-approċ li jeżisti. Mhux possibbli li wieħed jikkalkola il dħul net mem l-ebda pajjiż li jista' jimmonetizza l-benefiċċji tal-Unjoni Ewropea. U l-Kummissjoni ta' xi eżempju wkoll, jena smaj ċi eżempju oħrajn mill-Polonja pereżempju li jibkull euro investit fil-Polonja nofsu jmur lura l-Ġermanja bej wieħed u ieħor u dan mhux possibbli li wieħed jikkwantifikah. Ġifieri meta nitkellmu dwar bilanċ net meta nitkellmu dwar li l-ikbar port marittimu fl-Ewropa huwa Rotterdam u dan huwa marbut mal-eżistenza tas-suq komuni wkoll għalhekk il-port U daqshekk importanti, hemm ħafna eżempji li jistgħu jingħataw insomma fejn huwa diffiċli li wieħed jgħid kemm qegħdin nagħtu kemm qegħdin nirċievu, però fl-istess waqt hemm bżonn li noħolqu din il-kaxxa tal-lodda jew indikaturi sejħilhom li trid biex nikkomunikaw għaliex liċ ċittadini irridu jkunu jafu, irridu jkunu jistgħu jissegwu x'inhu ma jieħdu mill-Unjoni Ewropea kemm qegħdin iħallsu wkoll. Ovvjament mhux tabbu li nitkellmu dwar id-daqs tal-budget, però dan ma kienx l-iskop tar-rapport u aħna apposta iddeċidejna li ma missux id-daqs tal-budget. Għalfejn, ħanajdilkom għalfejn. Għaliex, fl-isfera ta' finanzi pubbliċi se jkun hemm tibdiliet fosthom il-budget possibbli tal-Eurozone, x'tip ta' strumenti finanzjarji se jinħolqu b'mod li tinżamm il-munita unika. Minaj ma jkun hemm jiġifieri opinjoni ġenerali dwar x'inhu jiġri u mbagħad ikun hemm idea differenti, rapporti differenti. Is-sistema twali mhix sostenibbli. Jiġifieri sakemm ma nirranġawx il-mod kif il-finanzi pubbliċi jiġu mqasmin u x'istrumenti jintużaw għal xiex ma naħsibx li tkun idea tajba li nitkellmu dwar strument wieħed viżavi l-baġit Ewropew u l-istess jgħod tal-possibilità li wieħed joħroġ bonds jew inkella jieħu self. Bħala definizzjoni mhux possibbli li wieħed jiffinanzja l-budget permezz tas-self. Hemm strumenti oħrajn li jintużaw fiż-żona tal liju biex tinżamm stabilità fiskali, però dawn huma affarijiet li jridu jiġu diskussi aktar. Hemm bżonn li jkun hemm stampa dettaljata ta' kif il-finanzi pubbliċi, inkluż strumenti makroekonomiċi, inkluż Il-Euro Budget strument maħsub biex jiffinanzja politik politika konkreta tal-Unjoni Ewropea kif dan kollu għandu jinħoloq. Brabta wkoll eh, ma' affarijiet oħrajn, Sir Brockman staqsa mistoqsijiet interessanti, għamel xi proposti dan huma affarijiet li jridu jiġu diskussi wkoll, però meta nitkellmu dwar flessibilità versus il-qafas finanzjarju m'għandniex morru minn estrem għal l-idea ta' seba' snin dan il-qafas huwa li jkun hemm politika li tħares fit-tul, inkluż bħala koeżjoni, agrikoltura, kollox. Il-pilastri lenin tal-Baġit Ewropew. Jekk se tkun annwali din allura l-inċertezza se tiżdied ħafna. Apparentement huwa possibbli huwa meħtieġ li jkun hemm aktar flessibilità fl-istess waqt li wieħed iżżomm il-predittibilità u l-sostenibilità tal-finanzi Ewropej u din hija xi ħaġa li għandha tkun diskussa fil-qafas li jmiss. That was, I mean, I like very much the example of Alan Lamassur. Jieġabni u koll eżempju ta' Alan Lamassur fuq il-EAS għalfejn hemm eh, xi spejjeż żejda u ma naqsux eh, l-ispejjeż ta' servizzi diplomatiċi tal-Istati membri. Jiena nafx li ma' servizzi diplomatiċi ta' pajjiżi, ma nafx li ma' pajjiż se jneħi diplomazija tiegħu, imma fl-istess mill-istess lat il-EEAS <laughs> eh, imma hemm xi ħaġa importanti ħafna u meta l-EAS jirrifjuta li jimxu ma dawn is-servizzi dan huwa xogħol importanti tal-missjonijiet diplomatiċi. Aħna għandna eh, sistema komuni tal-viża, per eżempju, imma is-servizz wieħed mhux qed jiġi mhux huwiex disponibbli timxi mal-konsulat. Allura din xi ħaġa li tissir fuq livell Ewropew u ma rridux nidduplikaw ir-riżorsi sabiex ikun hemm iktar spejjeż eh, li jkunu marbuta miegħu. Kien hemm ħafna mistoqsijiet interessanti eh, kemm Mr. Dupre eh, fuq il-multi ta' kompetizzjoni jekk għandhom morru fil-budget Ewropew jew inkella jmorrux fil-budget nazzjonali. Din hija xi sensittiva li għandna niddiskutu importanti ħafna fil-fatt. Jekk għandix ukollna bażi tal-konsens 50% eh, tal-riżorsi, per eżempju. Dan kollu għandu bżon ta' diskussjoni verament dettaljata. Il-Kommissjoni din is-sena fil-fatt eh, bdiet u ħat prezenta tal ħarta tas-sena wkoll eh, il-abbozz għal għafas finanzarju li jmiss, ġifiri, dan huwa żmien illi aħna jkollna dawn id-diskussjonijiet, nagħmlu l-istudji tagħna ta', l alternativi differenti biex bekk aħna nkunu nistgħu noħorġu b'soluzzjoni tajba fl-aħħar tal-proċess. Sa President, naħseb anki semmejt il-punt ta' senatur fuq il-budget. Xat ngħid illi apparti il-fatt illi hemm pagamenti u differenzi bejn il-pagamenti u l-impenji, hemm xi ħaġa oħra rajnija fl-2013. Franza kellha bżonn tħallas 2 biljuni U dan wassal għal pajjiż biex jidħol fir-riskju li jitħlu fil-qafas ta' semestru Ewropew u jiġi penalizzat għaliex id-deficit kien qed jola. U dan għaliex Franza kellha tħallas il-kontribuzzjoni tagħha lejn il-budget Ewropew. Jiġifieri aħna rridu nikkoordinaw is-semestru Ewropew flimkien ma' kontribuzzjonijiet budġetarji wkoll dan affarijiet jridu jsiru aħjar anke fil-finanzjament tal-budget Ewropew. Mhux qed nitkellmu biss fuq il-pagamenti u l-impenji, imma anki mal idea illi l-istati membri ma jagħtux l-opportunità lill-Kummissjoni illi jiġġestjonaw il-flus. M'għandniex ġestjoni ta' fil-Kummissjoni. Imbagħad jekk inħarsu lejn il-proċedura. Il-figura ħatati l-budget franċiż eh, fil-kontribuzzjoni taħħa lejn il-budget Ewropew. Nista' ngħidlek illi fid-bassir li għandna sena d-dieħla il-Ministri tal-Finanzi qed jgħidulna illi il-kalkoli tal komissjoni ma wisqoljin, allura naqqasnihom. Imma Il-Kommissjoni taf xanda bżon għal sena d-dihla imma l-Ministri tal-Finanzi dejjem eh, jgħatu inqas u fl-aħħar mill-aħħar hemm dok l-impenji li jridu imħalsa pagamenti li jridu jisiru u mbagħad ikun hemm dawn l-ispejjeż addizzjonali li joħorġu f'nofs is-sena u huwa jamlu diffiċli u ħafna għal budgets nazzjonali. Allura, importanti li kuna proċedura ta' koordinazzjoni bejn il-budgets parlamentari u dawk Ewropej. Din hija xi ħaġa li rridu nirflettu fuqha għax bħalissa m'għandniex biżejjed. Ma tajjeb, nittama li weġib tal-mistoqsijiet kollha sur President. Issa nixtieq nati għal Sinjura Adolf u Sinjura Nerdova. Kellhom prezentazzjonijiet ċari u apprezzajnijom ħafna. Tkom xi kommenti? Grazzi, Iva, jekk inħarsu lejn is-seta li jista' jkollha il-budget Ewropew u l-kontribuzzjoni tagħti liċ-ċittadini tagħna, hawnhekk naraw opportunità tajba li nħarsu lejn inħata tħul. U għalek jiena verament inħagġiġkom sabiex tkomplu taħdmu fuq il-Green Home Resources. Jekk inħarsu lejn il-vojt eh, kbir ta' investiment li għana fl-Europa, u anki rajna mill-passat li jkollna kriterji ta' sostenibilità, naħseb illi l-Unjoni Ewropea tista' tkun mexxejja ehm, sabiex tkun l-iktar blok eh, kompetittiv ekonomiku. Allura nitlobkom illi tħarsu lejn l-aspett pożittiv tal-Green Own Resources, naf li għandkom biċċa xogħol verament diffiċli, mi xi ħaġa iktar eh, interessanti li semmija fil-budget. Laf dan il-budget u lanqas fil meta titkellmu fuq tassazzjoni, imma naħseb bir-rapport tagħna l-affarijiet jagħmluhom nagħmluhom aktar faċli. Nawguralkom. Madam Nerudova. Is-Sinjura Nerudova. Iva, il-kommenti tiegħi huma bajt ieħor l-istess. Naħseb li għandkom tikkonċentraw fuq li nikkontribwixu li naqsu dawn il-vojt illi jem bejn l-istrateġiji Ewropej u il-budget Ewropew. Grazzi. Grazzi. Mela, ekk wasanna l-konklużjoni tas sezzjoni tagħna. Il-konklużjonijiet illi nistaw nġbru mir-rapport ta' Monti. Grazzi ħafna lil kulħadd, nirringrazzja lil kellima tagħna, nirringrazzja lis sur Lamassur, Sur Kalfin, Kalfin, Kummissarju Oettinger, Sinjura Adolf u Sur Nerudova. Piuttost qed sorpriż bil-konsens komuni li sibna hawnhekk bejnietna realizzajna li fl-aħħar ta' ċiklu budgetarju u fil-budget tal-Unjoni Ewropea minħabba limitazzjonijiet tagħha. Qed naraw dan il-budget li huwa magħluq f'dan iċ-ċiklu ta' seba' snin li jifoka ħafna fuq nefqa u ma tantx nitkellmu fuq it-tħul għaliex inħalluha fidejn il-kapi tal-istat l-istati membri sabiex jirranġaw jagħmlu l-arranġamenti tagħhom għal per eżempju tħul speċjali. U dawn huma affarijiet li aħna rridu naffaċċjaw. Rridu nħarsu lejn ċirkostanzi mhux mistennija wkoll. Irrid ikollna il-budgets ta' satellita ġifiri li nistudjaw jiġu studjati mill-parlamenti u ikollna mekkanizmu ta' stabilta għaż-żona euro illi mhix qed tiġi studjata lanqas mill-parlamenti nazzjonali u lanqas mill-Unjoni Ewropea. Lanqas mill-Parlament Ewropew. U allura għandna budget illi ma nistgħux nispjegaw lil min qed taħlas it-taxxa ċittadini. U aħna nistgħu nagħmlu dan ma nitkellmux ma' mela taħla taxxa ma nitkellmux fuq il-budget fi kriżi kulħadd isaqsi x'għandha tagħmel l-Ewropa. Aħna qegħdin fi stadju fejn il-pajjiżi qegħdin jorganizzaw ir-referendum u aħna rridu nkunu nistgħu nispjegaw x'tagħmel l-Unjoni Ewropea inkella l-maġġoranza ħadd tażel li titlaq mill-Unjoni Ewropea. Il-budget ukoll jesprimi ir-rieda konġunta fuq livell politiku, nuru dak li aħna lest li namlu. U rridu naħdmu fuq l-affarijiet li nistaw namlu fl-imkien, rrid nitkellmu bejn il-Konsill u l-Parlament, il-Konsill jgħid li nexxielna naqsu il-budget Ewropew imma dan mhux sejjejn sabiex aħna nikkontribwixxu fil-sampa li għanna tal-Parlament Ewropew. Imbagħad meta nitkellmu fuq iż-żona euro li għandha bżonn solidarjetà speċifika, rridu noħolqu mekkaniżmu ta' stabilità. Imma il-budget ma jiġix minn 28 stat membru, imma ġej minn membri ta' żona euro. U allura għanna 60 biljun euro, un battanna l-Parlamenti Nazzjonali u ma jridu jidaħlu dan kollha fil-budget nazzjonali. U jridu jinkludu wkoll ir-rekwiżiti li jfissru illi il-mekkaniżmu irrid jiddependi mill mill-loans u il-Brexit qed tagħtina l-opportunità wkoll sabiex inneħħu ir-rebates illi jagħmlu il-budget għal ħaġa li ma tistax tifhimha il-pajjiżi ehm, joffru xi ħaġa lura tal-li jirċivu ċertu rebates, ċertu skontijiet, din xi diffiċli li tagħmilha u għandna l-kwistjoni wkoll tal-resorsi own resources irridu aktar resorsi sabiex ma nitolbux iktar kontribuzzjoni tant għalin mill tal-Istati membri. Ma jfissirx li qed sabu risorsi addizzjonali l-Unjoni Ewropea u l-budgets tal-Unjoni Ewropea jiġu bħal kif għal Sir Deprej mill viza u anke tħol fl-Unjoni Ewropea, jekk aħna anke forsi nittroduċu din it-taxxa tal-karbonju. Nafu illi dan kollu ħaj zid b'mod obbligatorju il-pagamenti. u naħseb imbagħad hekk ikollna innaqsu it-taxxi wkoll fuq livell nazzjonali u lokali. Jiġifieri aħna mhux qed nitkellmu fuq riżorsi addizzjonali biss, issa forsi timmaġina ċertu dividends eh, għal bejn il-Bank Ewropew u l-Banek Nazzjonali dawn ukoll jistgħu jnaqdu mal-budget Ewropej, imma dok il-pajjiżi li għandhom inqas riżorsi se jagħtu kontribuzzjoni inqas lejn il-budget tal-Unjoni Ewropea. Imma l-inqas nkunu qegħdin noħorġu minn din l-idea tal-ġustratur meta nitkellmu fuq riżorsi oħrajn, irridu nitkellmu fuq il-nefqa u fir rapport naraw interessanti ħafna illi qed nħarsu lejn il-blok ta' riżorsi u dawk l-blok ta' spejjeż illi jikkorrespondu ma' dak li nistgħu nsejħulu l-affarijiet pereżempju fil-qasam ambjentali. Għanna bżonn budget illi jgħaddi messaġġ lill-Ewropej u dak li aħna qegħdin namlu fil-ġestjoni tagħna fuq livell Ewropew. Tkellimna fuq il-possibilità ta' budget ta' inqas minn seba' snin, xi ħaġa diffiċli ħafna anke meta nitkellmu fuq eh, eh, meta naraw li parti kbira mill-budget imur lura lejn l-istati membri bil-fondi ta' koezjoni u ta' solidarjetà. Jekk nitkellmu fuq solidarjetà mbagħad forsi nistgħu nissimplifikaw il-programmi imma l-impenju mbagħad ħajsiru aktar diffiċli. U dan iċ-ċiklu ħajkun diffiċli wkoll. Għaliex fil-bidu tal-perjodi multianwali ma timpenjax ruħek minħabba l-komplikazzjonijiet li ssir fil-programmi. Din hija xaġa importanti wkoll l-istati membri u l-parlamenti nazzjonali tagħhom għandhom jiftemu x'għandhom xirdi jħorġu mill-budget tal-Unjoni. Xed tipprova tilħaq l-Ewropa. U jekk hemmx kompetenzi soċjali li diffiċli teżerċithom fuq livell nazzjonali u li forsi jistgħu jiġu trasferiti għal livell tal-Unjoni Ewropea. Din hija l-kwistjoni fl-aħħar mill-aħħar hija kwistjoni li aħna rridu nresqu ukoll mal l-opinjoni pubblika fl-istati membri, għanna bżonn ukoll rabtiet aħjar bejn il-Parlament Ewropew u il-Parlament Nazzjonali. Dan kollu ma marbutin flimkien ma stax donazzjoni fuq livell tal-Parlament Ewropew jekk memx ftejm fuq livell nazzjonali. Allura jiena nesprimi u nittama illi konna laqa fuq il-agenda speċifika kif konna namlu b'dawn l-aħħar snin sabiex nadottaw riżoluzzjonijiet fl-imkien illi iwaslu għal dibattitu fil-Parlament Ewropew u anki nazzjonali. Allura, l-darbohra, nirringrazzja il-kulħat nittama li li aħna konna nistaw naqsmu l-informazzjoni anki il-barra mit-ċirku u għanna anki kwistjoni tal-bazi legali. Għanna rida politika, għanna vizjoni politika dan huwa fil-qalba ta' tħassib tagħna u għanna din ir-responsabilità li nresqu dan kollu l-qoddim issa ħajkun hemm l-ikel missija naqsin kwart, u mux missija kif kien kien maħsub minn qabel. ħatkun fil-binja Paul Henry Spack fl-ewwel solar u peress ħatkunu fl-ewwel solar wara l-ikel tistgħu tiltaqgħu fl-emiċiklu me tlieta il-qoddim. Hemmhekk se jkun hemm skambju ta' opinjonijiet fuq l-aħjar prassi fuq il-budget fil-emiċiklu.